we have uh, a very tight time schedule, so um, could you please... Uh... Mela, ma tantx ħin, hudu eh, postkom u nżommu silenzju. Nishtiq nilqa l kummissarju Ren għal din il għal dan ismiħ mal-Komitat Ekonomiku Monetarju. Aħna għanna kompetenza esklużiva fuq dan is-suġġett biex nisimaw l sur Ren għal daqstant il-mistoqsijiet kollha se jkunu um, fidejn il-membri tal-Kumitat Ekonomiku. Ġa tawna e, tweġibit bil-miktub lil e, u ġaw u daw ġew daw ġew motija lil deputati kollha fil-lingwi kollha il-kummissarju designat huwa evalwat għabbażi eh, tal-kompetenza pen Ewropew u indipendenza personali u anki fuq l-arfin fuq il-port fuq il-portafol fuq il- eh, u fuq anki il-possibilità ta' komunikazzjoni. Nispjega l-proċedura, l-proċedura hija ġenerika illi tiġi approvata fil komitati kollha fl-awdizzjonijiet kollha. Wara il prezentazzjoni tiegħi Il-surren se jagħmel prezentazzjoni ta' 10 minuti umbat wara se jkun hemm mistoqsijiet minnaħa tal-deputati u nibdew b'rappreżentant ta' kull wieħed mill-gruppi politiċi. Ah, se jkollna 32 mistoqsija b'kollox illi eh, se jiġu minant il-rappreżentanti tal-gruppi politiċi kull kellim għandu eh, limitu ta' minuta għal mistoqsija tiegħu, eh, mistoqsija wahda biss u ma tistax tkun la mistoqsija komplikata u laqas mistoqsija multipla għax tiġi eskluza. U il-komissarju għandu żewġ minuti biex jirrispondi għal kull waħda mill-mistoqsijiet. Għal dastant miex ħaġa xirqa li wieħed eh, Eh, eh, ikun jista' jagħti eh, risposta ta' żewġ minuti għal mistoqsija komplikata. Mbagħad jista' jkun hemm mistoqsija supplementari ah, fuq l-istess suġġett li tagħmel referenza għal risposta tal-Kummissarju. U ah, u f'dan il-kas il-komissarju se jkollu minuta biex jirrispondi għal din it-tieni mistoqsija. Nitlobkom illi ma nishtiqom ma nishtiqomx ma nishtiqx li interrompikom għek titkelmu taġ Lewis jiena jekk inxejjer din il-kartell dan il-kartell isfar ifisser li qegħdin titkellmu taġ Lewis u għan bżonn titkellmu aktar bil-mod għal dastant jiena minix sen interrompikom, namilkom sinjal bil bil-karta. U fl-aħħar tal-minuta eh, nista bil natikom sinjal eh, illi intkom tridu tiqfu titkelmu, nkella noħdilkom il-mikrofon. Mbagħad eh, ikun hemm okkażjoni oħra għal kummissarju fl-aħħar tal-mistoqsijiet illi l-kummissarju jkun jista' jerġa' għamil stqarrija fl-aħħar ta' ħames minuti Qabel ma ngħaddi l-mikrofonu għas-surren nixtieq nagħmel xi kummenti. L-ewwel il-Kummissjoni Ekon eh, hija ferħana bil-tweġibiet eh, u li għal fatt li surren li ti mal-parlament u aħna nirringrazzjaw għal ehm, dokumenti li baħat li l-dokument u li l Eh, kumitati eh, f'din il-fazi, f'din l-ewwel fazi. Eh, maħna mux id-dan biss etni tolbu, ma anki affarijiet li inti tafum, ta, ta, ta anki affarijiet li maħna ma nafux il-politika makroekonomika, l pjani tar-kupru, anki l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 dan se jkun importanti kollha. Waqt il-kriżi finanzjarja il komissarju responsabbli għal eh, affarijiet ekonomiċi eh, u għal kompetizjoni kellhom jaħdmu fl-imkien u dana jfisser il din kooperazzjoni se titkompla. Il-Kumitat għandha responsabilità għal dawn l-osma kollha politiċi u eh, nishtiqu niparteċipaw f'din il-f'din eh, il-politika għal daqstant jina u kom tassisti eh, f'dan dan il komitat f'dan il-qasam U wara l-mistoqsijiet il-komitat diġa tkellem fuq il fat li memx divizjoni kbira bejn kwistjonijiet makroekonomiċi u regolamentazzjoni finanzjarja. Għal daqstant aħna rridu nkunu nafu li inti se jkollok eh, l-impatt eh, makroekonomiku u regolamentazzjoni finanzjarja fuq naħa tiegħek iġfidejk. U dawn ma eh, mistoqsijiet il-li namel mill-siġu tal-presidenza waqt iż Eh, illi se tkun għawmana eh, nittolbu kittina risposta. Għal daqstan tista naddi il-mikrofonu għal komissarju Oliren għal prezentazzjoni tiegħu. Signora President, grazie Signori. nishti nesprimi il-ferħ tijaj illi inkun nista nider qoddimkom il-lum, għax meta jena kont membru tal-Parlament Ewropew, jena kont membru sostitut ta' dan il-komitat propju għal eh, politika ekonomika monetarja. L-Unjoni Ekonomika Monetarja hija waħda mill-pilastri ewlenin eh, tal-ekonomija soċjali u ekonomika Ewropea. Jiena mm, marbut eh, nħosni mm, blanijiet tal-ekonomija soċjali u jiena eh, impenjat għal din l-ekonomija soċjali u ekonomika. Għanna bżon ta' qafas uh, stabli li permettilna namlu nikbru soċjalment u ekonomikament il- Parlament Ewropew għandu pożizzjoni ewlenija f'dan il-qasam u għandu setat importanti għal dastanti sħubija bejn il-Parlamentu e, il-Kummissjoni huwa e, ta' importanza ewlenija. Hawnhekk Eridu namlu dak li ċittadini jistennew minn għanna fi żminijiet ta' kriżi, aħna huma jridu perspettiva għal futur, jridu xolijiet. xogħlijiet prosperità, tkabbir u stabilità. Signori, dana Efester illi bħala kummissarju Ewropew responsabli għal affarijiet ekonomiċi u finanzjarji jekk tatu l-approvazzjoni tagħkom jiena l-anti għaj ewlini se jkun illi n-nidi nerġa' it u zida fil-impiegi fl-Europa biex nilħu dan hemm tliet oqsma li rridu naħdmu fuqhom. L-ewwel net irridu insaħħu il-koordinazzjoni tal-politiċi ekonomiċi biex inkunu nistaw nikkoordinaw b'mod ċira l-istrateġiji tagħna l-istimolu ekonomiku u anki għall istrateġiji ta' ħruġ E, e l-istrateġija ġdida għal 2020 hija neċessarja biex inkunu nistgħu nimmobilizzaw il-possibilitajiet kollha ta' tkabbiru ta' impjegi futuri fl-edukazzjoni, fit-teknoloġiji ħodor biex inkunu nistgħu nimbuttaw l-Ewropa l qudiem fil-fażi ġdida ta' żvilupp ekonomiku. It-tieni e net iridu nistabilizzaw il-finanzi f'pubbliċi f'dawn is-snin li ġejjin u dana eh, fisser li għanna bżon inkunu rigorużi eh, ħafna uh, iktar mill konna fil-futur. U naturalment il-paketi ta', finan ta stabilità finanzjarja ekonomika huma neċessari u dana kien ċar mill-ċifri reċenti tal-għada eh, eh, tal-qat li huwa bejwet uħar fl-10 fil-mija. Irridu eh, li il-kumpaniji jistimolaw l-ekonomija u id-dejn pubbliku bħalissa u għawis, specialment meta wieħed is il-popolazzjoni li qed ixieħu. Tielet, għandu jkonna rappresentant wieħed għal Europa f'dak li għandu ma' mal governanza ekonomika globali u għanna nkunu unifikati meta nġu għara prezentazzjoni tagħna biex dak ikun jista' ikun impatt fir-riforma tal-regolamentazzjoni finanzjarja fuq il-livell eh, dinji u fuq il-livell tal-governanza globali. Nixtieq ngħid kif jiena eh, nixtieq in, in dawn il-prioritajiet. Eh, it-kabir eh, sostenibli jista' jkun bbażat fuq l-istabilità. It-tlet ewlenin l-istabilità tkabiru l-governanza globali għal dastant huma eh, marbutin fl-imkien. Il-patta stabilità u tkabir itina il-qafas għal biex nikonsolidaw il-finanzi pubbliċi bi strategija ta' ħruċ koordinata Eh, waqt li krizi kriżi tagħti eh, stimulus fiskali neċessari il-miżura il-miżuri biex eh, biex biex nirkupraw għandhom jitneħew meta jasal żmienu. Però la darba li rkupru jisir solidu allura nistaw nibdew din, dan, il-ħruċ. Il-koordinazzjoni tal-politika taħt il-pat għanda teġim msaħħa u din għanda bżon ta' sorveljanza akbar u iktar eh, fid-dettall kif eh, kif eh, nistaw naraw minn iżviluppi reċenti fil-Greċja. Aħna qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet Grigi u qed nistennew li huma jistabilixu politika ekonomika konvinċenti illi se kolla tinkludi miżuri tangibbli u konkreti. il krizi u koll u rrit li aħna qed insofru minn vojt fi sorveljanza fil-sogru sistemiku il- u aħna rridu nimlewħ dan il-vojt fil-proposti tagħna. Eh, anki il-, e, e, il, il il-fat li natu eh, data u kontabilità affidabli. Dana fidejn l-uffiċu ta' kontabilità. Sistema jaħdem tajje, pero irridu nirsolvu l-problemi eh, burġenza. L-istabilità ekonomika fl-Europa tista' wkoll tiġi msaħħa billi ikunem eh, tkabbir kulturali tal-zona Ewropea għabbażi ta' regoli eżistenti u marufin u rridu natu trattament indas. Niftakru il-prattika kemm fuq l-istabilità kif ukoll il-tkabbir. L-istrateġija tal-2020 se timira għal tkabbir billi tagħti dinamizmu ġdid tal-ekonomija Ewropea il-mekanizmi tal-pat jistaw jiġu użati biex natu iktar eh, struttura u rigorozità l-istrateġija biex eh, din istrateġija fl-2020 tkun ta' suċċess. Intkom bħala membri tal-Parlament Ewropew f'dan il-komitat għandkom ruol importanti fil-twettiq ta' din l-istrateġija biex eh, nimodernizzaw l-ekonomija tagħna skont l-2020 għanna bżon ta' iktar investimenti u anki innovazzjoni intensifikata. Il meta wieħed is il-limitazzjonijiet fiskali jridu nirrinnovaw dawn l-istrumenti li iġibu flimkien il-sorsi pubbliċi privati ta' finanza jekk jiena niġi konfermat minnkom mal-li sir kommissarju, Eh, jiena sennidi eh, evalwazzjoni tal-istrumenti tal-komunità illi se jimmiraw għal prioritajiet tal-2020 u dawn inkludu anki l-istrumenti EIV biex eh, jipermettu il-possibilità ta' finanzjament għal dawn. Jiena il- kwistjoniet l-oħra daħħaltum fil-mistoqs fil-tweġibit bil-miktub u nixtieq naħdem fil-qrib kooperazzjoni ma'kom. Sinjuri biex nala, bħala membru, ex membru ta' dan il-parlament u bħala kollaboratur ta'kom f'dawn il-ħames snin, jina uh, eh, tal limti li l unjon Ewropea tiġbor l-ikbar rizultati meta l-Kummissjoni il-Parlament jaħdmu fl-imkien. Il-reċessjoni ekonomika ġib eh, interessi eh, ta' żmien qasir u rridu nirreżistu din it-tendenza u fil-fat se jkun il-kompitu tagħna biex niddefendu l-interess tal-ċittadin, l-interess tal-Ewropa. Intkom, sa sejtuni eh, xie interessani liktar, jina nishtiq namel differenza għal-Europa bħalkom, nafxin hija responsabilita' Eh, eh, gravi li eh, dan il-portfolio tal-ekonomija u affarijiet monetarji għandu f'dawn iż-żminijiet huwa xogħol diffiċli però huwa ta' sinifikat importanti. U mhux biss għax bħala insibu ruħna aħna f'sali pittoro illum imma illi konna azzjoni konġunta għal għal biex nħorġu mill-istanjazzjoni ekonomika eh, bħala membru tal-Parlament Ewropew bħala membru tal-Komissjoni għanna responsabilità konġunta biex eh, revival Ewropew jisir reali. Jina nħares u din biex naħdem f'kooperazzjoni ma'kom biex din li sfida inkunu nistaw nil-għawa fl-imkien. Grazie. U grazie tal-li ġejta unek E, Sanaddu għallu għal mistaqsija fissem li pipi fil-minati sur Gawzes. Grazzi, President. President, Komissarju, permettili fissem il-grupp tijaj nil-ak f'dan il komitat li inti tafa sew. Inti eh, fl ħar dal ħar ġejt tamlenna zjara u aħna mill-kollegi tagħna se nagħmlukom nagħmlu mistoqsijiet li huma fuq il-programm ġenerali li inti tajtna. Jiena nixti nittol nistaqsik kif inti taħseb li tista' tikkordina il-ħtiġijiet tal-finanzi pubbliċi mingħajr ma timmina il-ħtiġijiet futuri u l-azzjonijiet neċessarji biex noħorġu mill-krizi u nipermettu illi eh, inkomplu eh, fi triq ta' tkabbir. Grazzi, Sur Gose, għal mistoqsija tijak rilevanti ħafna. Ija importanti ħafna u importanti ħafna nisħu illi iż-żewċanijiet ċoħe it-kabir u il-ħruċ mill-krizi mumiex opposti, eh, anzi huma komplementari. Kif it eh, tkabbir eh, mux sostenibli eh, jeħtieġ il-finanza pubblika. Il-deficit eh, obbliga il-gvernijiet tagħna jonfqu dejjem iktar sempliciment biex ikunu jistaw jamlu rifużjonijiet Eh, għal dan id-deficit u dana huwa xkiel uh, fis-sens li ma nistawx nifinanzjaw riċerka u l-edukazzjoni u l-ispejjeż soċjali minn flok. U għal dastant huwa importanti ħafna illi naħdmu b'mod iktar sostenibbli lejn it-kabbi fl-Unjoni Ewropea u din hija raġuni għalija li għalija l-patt ta' stabilità u ta' tkabbir u importanti ħafna biex nkunu nistaw niġu lura għal finanza pubblika eh, sostenibli u f'saħħitha u għanna bżon naturalment namlu investimenti fit kabbir ekonomiku u rridu naqdu dawn iż-żewġ affarijiet u biex namlu dan irridu nżidu il-kwalità tal-ispiża pubblika tagħna u noħolqu strumenti finanzjari illi jiġbru fl-imkien l finanza pubblika mal-finanza privata biex inkunu nistaw nikspu l-akbar beneficju għat kabbir u biex inkunu nistaw nersqu lejn finanza pubblika e, b'saħħitha. Issa xtaseb fuq il-Kumitat Speċjali li jaħdem fuq il-kriżi illi bħalissa huwa taħti sur Wolf Klings? Grazzi, rispondi il-Kommissarju. Għandu ruol importanti u jiena nishti naħdem flimkien ma mal-komitat il li presidenti għaw għassur Pinz Iwa se importanti ħafna illi fl-imkien inkunu nistaw eh, insibu eh, politika il-li se taqat fl-imkien il-finanza mm, pubblika sostenibli fl-istess ħin anki l-investiment fuq it kabir ekonomiku u il- impigi. Dan se jkun kompitu diffiċili għax kif kolħat jaf il-strategija eh, eh, ta' ħruġ qabel ma naslu għalija rridu nirrestawraw il-finanza pubblika u fl-istess ħin rridu nsibu investimenti privati u pubbliċi għall-investiment u eh, għall-impigi. Jena eh, nħares l-qoddim biex naħdem eh, fl-imkien ma dan l-komitat speċjali se jkollu ruol importanti biex jilqa għal dawn l-sfidi. Grazzi. Issa fissem il-Demokrati Soċjali sur Bullman il-Warnof Senata surren nishtiq dil ak fizem il-Demokratiċi Soċjalisti, Soċjalisti Demokratiċi. Inti għandek se post importanti f'dawn il-żminijiet diffiċli, jekk xejn importanti ma jiġri fl-aħħar tal-mandat eh, uh, tiegħek il- Eh, GDP ġenerali se jkun eh, iktar baxx minn dak li kien fi żminijiet preindustrijali x'nistgħu nagħmlu. Inti qed titkellem fuq il-kooperazzjoni msaħħa, eh, kooperazzjoni ħjar aħna inna 10 snin taħt l-istraġija tal-Lisbona, kif se tiżgura se jkun hemm kooperazzjoni fil-politika ekonomika li kollha iktar enerġija u kif testa inti tasal għal New Deal li hija ħafna iktar minn dak li proponiet il-Kummissjoni f'Novembru għax dina kienet proġett minnajr seta, minnajr saħħa illi musset wasalna imkien. Surren. Grazzi sur Bulman għal-mistoqsija tijak u fil-fat jena naqbel miegħek fuq il-tħassib li għandek għal futur ekonomik tal-Europa rridu naġiċu għal daqstan tissa, rridu naġiċu fuq żewġ fronti tal-tkabbir ekonomiku u finanzi publiċi. U f'dan il-kuntest l-istrateġija għall-Unjoni Ewropea tal-2020 seati strumenti, import, strumenti importanti bħal kull strategija ekonomika f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi e, irridu nimmiraw e, għal tkabbiru għall impigi u rridu nesploraw kull triq possibli e, biex inkunu nistgħu nimmobilizzaw il-sorsi kollha e, tal-kabir ekonomiku, e, l-edukazzjoni, innovazzjoni, teknoloġija ħadra u servizzi differenti. U f'dan il-kuntest irridu wkoll insaħħu il-koordinazzjoni tagħna tal-politika ekonomika fl-Ewropa. Per eżempju, irridu nisfruttaw għal massimu l-istrateġija tal-Lisbona biex namlu sorveljanza biex eh, natu gwid, linji gwida ekonomiċi u biex eh, eh insaħħu is-sorveljanza il-Komissjoni per eżempju se jkollha dritt li toħroġ rakkomandazzjonijiet u twissijiet għall-Istati Membri għandi f'moħħin proponi komunikazzjoni eh, f'qasir żmien fuq din il kwistjoni biex inkunu nistgħu niddiskutu naraw kif nistgħu nimxu l fuq din il-kwestjoni daqshekk importanti u kritika surren il-presidenza spanjola e proponit fil-bidu ta' sena li kolna koordinazzjoni eh, ekonomika iktar vinkolanti. Nishti nati eżempju, sejġri per eżempju jekk il-parlament e, eh, jatuħ mandat fil-kontesta eh, ftejmi interistituzjonali biex jikordina din il-politika ekonomika u x-sejġri jekk din l-istrateġija ma tiġix konsultazzjoni mal parlament qabel, inti kif timmaġna li tista' twieġeb għalija din il-mistoqsija. Grazie. Jena segwejt il-dibattitu reċentement mill-RIP illi kien stimolat mill-presidenza spanjola u ġi kommentat minn bosta stati membri. Fl-opinjoni tija il-pass li jmiss biex nkunu nistaw nsaħħu il-koordinazzjoni politika ekonomika hija fil-fatt biex nisfruttaw il-Trattat ta' Lisbona u nirriformaw eh, l-zona ta' sorveljanza u koordinazzjoni u rridu nitalmu mit-trattat eh, namlu kull ma nistaw mill-trattat il-ġdid biex nuzaw eh, nużaw l-Unjoni Ewropea fl-Eurozona u bl-istituzzjoni finanzjari f'dan il-kontest jina bazi ta' trattat u il-ftejm qafas li bħalissa qegħdin ninnegozjaw eh, mal parlamentu f'dan il-kuntest eh, nistgħu nsibu l-aħjar mod kif nistgħu ninvolvu il-Parlament u l-Kumitat eh, biex josservaw mux biss il-lini gwida ekonomika u politika manki kondizjoni oħra li namlu fil-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nistaw naddu għal-mistoqsija minnaħat tal-ALDE Misur Gular. Signora Gular. Edi għan għafsana tajab, komissarju, nil-għawk minnaħat tal-grupp tal-demokratiċi liberali. Il-krizi i-provat ħaġa sempliċi li meta wieħed u organizzat tajjeb ħafna kif aħna konna fil-politika ekonomika aħna stajna nirrispondu fuq livell ekonomiku, pero meta nħarsu lejn eh, l-istrateġija ta' Lisbona naraw li ħana ktar dajfa me kun risposti kienu ktar inqas importanti. Jena nishtiq nistaqsik se ti proponi fil-prattika biex aħna nkunu nistaw nkunu iktar pro-Ewropej fil-risposti tagħna. E, e, kif taħseb, inti tkellem fuq l-azzjoni esterna, però il-koordinazzjoni u l lemmin kiena nħoss illi jekk bidlu il-klim strategija tal-Lisbona, strategija tal-2020, ma naħsibx se jtamil differenza kbira l-inna. Grazzi, Signora Gular, għal-mistoqsija tijak. Jena, fil-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għandi f'moħħi illi bil-integrazzjoni avanzata ekonomika fl-Europa, specialment fil-zona fl-Eurozona, specialment dak li tal-imna mill-krizi jina nħass li irridu ninforzaw eh, il-koordinazzjoni eh, ekonomika politika. Unitama illi l-Istati membri se jimxu maħna f'dan l an u koll. Kif nistaw namlu dan jina għandi tlet punti fuq da kifat l-ewwel net iridu nużaw il trattat biex nirreformaw l-euro area eh, fi sorveljanza biex jagħmlu mini guida politiċi eh, biex il komissjoni per eżempju se jkollha dritt li jagħmlu twissijiet u rakkomandazzjonijiet. It-tieni eh, fl-istess mod iridu nikkapitalizza namlu kull ma nistgħu mit-trattat nisfruttaw għall massimu biex inwessaw is-sorveljanza anki għal nuqqas ta' bilanċ makroekonomiċi u f'dan il-kuntest anki għal sorveljanza makroekonomika ta' sistema Ewropea se tkun importanti ħafna f'dan il-kuntest jiena nħoss illi eh, dan huwa dak li qed immira lih f'dan il-kuntest inkunu nistgħu nużaw dawn l-istrumenti ġodda biex inkunu nistgħu nagħtu struttura u rigorożità għall anijiet tal-istrateġija tal-2020 illi għandha Eh, tkun iktar eh, kontrollata u għanda tkun ibbażata fuq sħubija u għal fuq ownership ġenwin mill-istati membri li huma partit interessati. Dina kienet waħda mid-djufijiet tal-istrateġija tal ispona li ma kellix eh, daħna ngħidulu ownership minnaħa tal-istati membri u għal il-monitoraġġ fil-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ma kellux ruħu daqshekk importanti. Għal daqstant irridu nużaw il-trattat u irridu nużaw dawn il-lini gwida politiċi ekonomiċi biex insinatu struttura għal din il-koordinazzjoni politiċa fil kontest tal-istrateġija tal-2020. Il-tiret punt tiegħi kien eh, għalaqlu l-ħin l-komissarju. Eh, signora Gullar, u dara kien il-punti għaj tajt s-sinjora Gular. Ma nix nitraskuraw illi biex naħdmu lejn rappresentazzjoni unifikata tal-Unjoni Ewropea u tal-Eurozona fl-istituzzjonijiet Ewropej u fora bħal G20 jew l imf Bħalissa aħna eh, maħnix nilqaw eh, maħniġ noddu da' skemm għanna noddu, billi noqoddu fl-imkien se namlu iktar impatt. Jina għandi f'moħin prezenta komunikazzjoni fuq dan naturalment wara li l-Komissjoni tkun diskutit din il-kwistjoni kolleġalment. Irridu nużaw trattat ukoll e, tiftakru li hemm il-possibilità issa tal-maġġoranza kwalifikata f'dawn il-suġġetti. Grazie. Issa naddu għal ħodor u nanna sur Gigold. Tajab bis, grazzi, nishtiq unatuk merħba sur Ren. nishti nkompli fuq l-istess suġġett Jien nixtieq nkun onestu, jekk naraw l-iżvilupp reċenti, ġifieri parti mill-istati membri ta' zona euro, jinsabu fil- lejn kollas totali hemm qatt importanti ħafna deficits kbar, nuqqasijiet kbar u f'partijiet oħra mbatt fiż-żona euro mbagħad qegħdin naraw pajjiżi oħrajn jissiltu sabiex ikun jistgħu jgħixu u għalhekk irridu naraw li naġixxu tajjeb f'dan ir-rigward għaliex hemm ċertu twissijiet u jekk nagħtu ċertu rakkomandazzjonijiet u twissijiet dan se jkun biżejjed iridu approċċ simili sabiex inkunu nistgħu nikkombattu l-kriżi kull imkien. Allura ma nafx huma l-miżuri li sabiex l-istati membri ikunu jistgħu isegwu sistema ta' segwitu politika ekonomika u finanzjarja sabiex ikollhom approċċ komuni ma' l-finanzi pubbliċi. Ma naħsibx li ma smajnix minn għandek fir rigward rekomandazzjonijiet u twissijiet f'dan il-qasam. Grazzi. Fir rigward trattat ta' riforma semmejt is-sorveljanza f'dak il-kuntest, il-qatt huwa l-akbar sfida llum u hija dramma personali għal kull Ewropew li qed jaffaċċja din id-diffikultà b'livell ta' 10% tal-qat ta' mill-ħaq rridu nifukaw fuq il-ħolqin tal-impjegi u tkabbir. Għal dan l-an rridu namlu dak kollu possibbli politika meħtieġa biex ikun hemm sorsi kbar ta' tkabbir. U fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea dan ifisser li rridu inqanqlu il-kummissarji kollha, il-kumitati kollha tal-Parlament, il-partijiet kollha interessati sabiex kull wieħed u waħda minnhom ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom għal dan, dan l-impenn komuni. Għalhekk ir rakkomandazzjoni tiegħi hija li nippruvaw nejnu l-Ewropa biex toħroġ minn din il-kriżi u tibni ekonomija bbażata fuq l-arfin għal ġejjieni. Jiena nemmen sistema edukazzjonali li tiżgura opportunitajiet daqs u kiku dan mhux minnu jiena miniex qiegħed hawnhekk fostkom. Jiena nemmen fl-innovazzjoni, nemmen fil-tkabbir favur l-ambjent u dan ifisser li mill-kollegi tiegħi nistenna minn eh, kummissarju nominat xi ħaġa dwar l-integrazzjoni fil-rigward Joaquin fil-rigward l-innovazzjoni minn Potocznik mill-qasam tal-ambjent. Il-kol flimkien rridu nħedġu l-xulxin l-direttorati kollha, l komitati kollha tagħkom, naħdmu flimkien nġdu ħabel wieħed sabiex insibu s-sorsi kollha ta' tkabbir u noħorġu metodu li jkun jista' jiżgura li l-istati membri jkunu t-implementaw dawn il-miri. Li jkun hemm appartenenza u li konna wkoll monitoraġġ. Grazzi bħala segwitu. Jekk permetti li jiena ma naħsibx li weġib ta' domanda tiegħi. Nemnu fl-investiment, fl-edukazzjoni, f'ekonomija li tħares l-ambjent, iżda domanda tiegħi hija kif nistgħu nwaqfu li ċertu stati membri ma xeklux il-prezzijiet tagħhom politika ta' salari fejn hemm ċertu stati membri qed ikun smaw iżejjed, fejn hemm m'hemmx investiment biżejjed f'dawn loqsma għonja. Nafu li hemm spejjeż ta' xogħol x'se nagħmlu f'dawn ir-rekomandazzjonijiet biex nkunu nistgħu innaqsu dan l-iżbilanċi li jxekklu l-Ewropa. Dawn l-iżbilanċi ridu jieqfu ma ma jistgħux ikomplu sejrin hekk. Xi twieġeb għal dan? huwa minnu li qed nitkellmu ħafna dwar żbilanċi makroekonomiċi globali, ċina hija ekonomija surplus u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid ġeddet il-bilanċ tagħha għalhekk f'termini globali għandna approċċ aktar sostenibbli minkejja li ħafna stati membri jinsabu f'diffikultajiet fir rigward is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tagħhom. Jiena naħseb li dibattitu li qed qajjem huwa wieħed importanti fir rigward l-iżbilanċi interni. Jiena bħala kummissarju jekk inkunu konfermat minn ħatakom, nixtieq inkompli dan id-dibattitu b'mod analitiku għaliex rridu naraw x'inhuma r-raġunijiet fl-isfond għal dawn l-isbilanċi u jekk mhix problema mill-punt di vista tal-Unjoni Ewropea u tkabbir ekonomiku tiegħu kif ukoll l-impjiegi. Għalhekk jien għandi moħħi miftuħ biex f'dan rigward. Grazzi, issa ngħaddu għall isijar Sur Epping. Grazzi, President. Merħba wkoll min-naħa tal-grupp tiegħi. Kummissarju kandidat, jekk tħares li żona euro jidher bħal donnu Eh, mera eh, bxaq fin-nofs u allura żminijiet tajbin laqqas l-istati membri ma setgħu ikunu konformi mal-kriterji tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Inti semmi li l-impenn u rigorozità, allura inti ħajkollok dawn il-kwalitajiet biex tkun kontra l-istati membri meta ma jkunux konformi mal-patt ta' tkabbir u ta' stabilta' U xinajdu dwar dawk il-pajizi li mumiex konformi mal-zona euro bħala sħiħ, kif tħares li trattat l-Lisbona f'dan rigward? Grazzi għal din id-domanda jina nemmen li l-karatteristiċi tiegħi jħallihom fidejkom biex tkunu tistgħu tevalwawhom u bħala kommissarju kandidat jina li inħares lejn dawn in-negozjati aħna qegħdin nitkellmu dwar sitwazzjoni interna fl-Unjoni Ewropea fejn il-kompetenzi mhumiex b'saħħithom għax fil-qasam tal-politika ta' tkabbir trid li jkollok li tkun kapaċi tipperswadi l-istati membri jiddeċidu fuq il-deċiżjonijiet importanti fil-qafas fil-politika ta' tkabbir u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm unanimità mill-istati membri f'dan ir-rigward fil-kariga li issa nixtieq li jkolli jkolli kompetenzi iktar imsaħħa u nħares il-patta stabilta u tkabbir u nista' nisserħilkom raskom li jekk ikun hemm bżonn niżgura li l-possibilitajiet kollha u l-odot kollha jkunu profduti sabiex niżguraw li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea u l-finanzi pubbliċi jitwaslu f'bażi sostenibbli. Grazzi. biex nkunu konkreti, tħares li hija fakultà biex li dawn il-pajjiżi jekk mhumiex konformi ma' żona euro jitħallew barra mid-żona euro, jiġu mġela joħorġu barra mid-żona euro. Le, ma naqbilx, jgħid il-Kummissarju. Jiena rrid nara l-possibilitajiet kollha qabel ma naqta deċiżjoni, jiena rrid nara x'inhuma l-kwistjonijiet ta' ewlenin ta' tħassib u għalhekk il-ġimgħa li għaddiet missjoni teknika fil-Greċja u f'dan ix-xahar li ġej jew il xahar id diħel irridu nitrattaw ukoll il-każ tal-Greċja u il deficit u l-proċedura ta' deficit. Għalhekk f'dan il-kuntest imbagħad nieħdu deċiżjonijiet skont ċertu rakkomandazzjonijiet ta' bilħaq naħdmu fl-imkien mal-gvern Grik u għalhekk hija essenzjali issa l-gvern Grik fil-ġemat li ġejjin malajr kem jista' jkun ħajpreżenta pakket ta' politika komprensiv miżuri tangibli kif jista' inaqqas dan id-deficit. Dan jinsab madwar 12 sa 13% bħalissa. Grazzi, issa naddu għal-ħodor sur klut. Grazzi ħafna. Surren, fil-bidu tal-introduzzjoni tijak, inti jett li tħoss li inti marbut l-ekonomija soċjali tas-suq. Jekk fimtek sow, parti minn dan ifisser li l-istati membri jkunu magħrufa bħala atturi importanti fl-ekonomija u parti minn dan ifisser li huma eh, importanti bħala min ħaddem Dan ifisser li pajjiżi skandinavi kienu ta' suċċess għaliex żammu il-qad baxx u f'dawn l-aħħar 10 u 15 sena inti ġej mill-Finlandja u allura d-domanda tiegħi hija x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fir-rigward l għajnu tal-istat u bħala effett ewlieni fuq il-suq tax-xogħol. Xi tkun il-rakkomandazzjoni tiegħek sabiex inkunu nistgħu niżviluppaw ir-rwol tal-istat bil-presidenza Spanjola li kollok l-appoġġ tagħhom minn dak ir-rigward. Grazzi sur Kluta, palma qed jiena nemmen fl-ekonomija soċjali tas-suq għaliex taħdem u ħalqet ukoll mudell Ewropew ta' soċjetà. Għanda x'taqsam mal modell Ewropew ta' soċjetà, jiġifieri taqqet id-dinamizmu tal-imprenditori minnaħa u solidarjetà soċjali minnaħa l-oħra. Minnaħa tiegħi l sfutat għandu rwol importanti x'jaqdi f'dan ir-rigward u meta nitkellmu pereżempju dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 dan ifisser li rridu stat li jkun jista' jippermetti u jiffaċilita l-iżvilupp ekonomiku, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, l-użu ta' teknoloġiji favur l-ambjent, is-servizzi digitali, kif ukoll it-titjib ta' settur pubbliku kif ukoll ta' settur privat. Jiena naħseb li l-istat u s-suq jistaw jizistu fl-imkien iżda jridu nsibu l-bilanċ ġust, mhux biss il-bilanċ li l-istat ikun eh, li kollu l-kompetenza li ħares il-katir tal-impigu l-istabilta, iżda anki qafas ieħor. Grazzi. Iva punt essenzjali jiġifieri il-privatizzazzjoni qed taffettwa dan ir-rwol tal-Istat u l-privatizzazzjoni twaslet minħabba l-pressjoni mill-livell Ewropew. Ek minn l-opinjoni hija l-opinjoni tiegħi fil-pajjiż tiegħi l-Ġermanja u allura x'inhi l-opinjoni tiegħek f'din il-politika? Dwar il-privatizzazzjoni, din miex kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea, iżdija kwistjoni li tista' tintuża b'mod raġonevoli mill-Istati membri. Sta għall-Istati membri li jiddeċidu kif jorganizzaw is-servizzi pubbliċi tagħhom u s-servizzi soċjali. Il-Kummissjoni għandha f'moħħa li tippreżenta proposta f'qafas ta' kwalità għal servizzi pubbliċi u soċjali. Jiena naħseb li din hija importanti ħafna, pożittiva u fissimi jienu kol nishtiq nikontribwixxi għal din id-diskussjoni hija parti importanti għall ekonomija soċjali tas-suq li konna eh, servizzi pubbliċi u soċjali li jaħdmu b'mod effettiv u tajjeb. Grazzi. Grazzi, fisem li FD Sur Blum. sur Blum mhux qiegħed hawnhekk. Mela lek, issa naddu sur Martin minn l-Ennaj. Grazie ħafna. Fuq il-metodi ta' ħidma tiegħek, sur kummissarju, inti kontattajt, meta kontat wieġeb għad domanda tlieta, li tixtieq flus ta' informazzjoni ċerta fejn inti kont XMEP mep taf xieġifiri, tkellimna ħafna dwar trasparenza u fil-Kongress Amerikan kienem din disclosure u anki lobbying act. Inti lest li tħares lejn il-prinċipi fil-liġi tal-Istati Uniti u segwi x-xol, inti ħatkun eżempju, xempju tajjeb għal oħrajn f'dan rigward. Ħatkun tista' tifla għal din il-pressjoni kollha. Kif tista' twassalna li nkunu konxi f'dan il-qasam ta' pressjoni, ta' lobbying? Nemmen li rridu l-koll trasparenza fil-gruppi kollha ta' ħidma u għalhekk nixtieq nisma' l-proposti tiegħek biex nkun nistgħu nsaħħu trasparenza. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Martin għad-domanda tiegħek. Ħafna żmien ilu, 10 snin ilu, jina kont kap tal-kabinet fil-Kummissjoni meta preparajna l-imġiba u r-regola trasparenza u naħseb li huma prodott modern ħafna nħoss li kemm l-impenn kif ukoll l-appartenenza għal din il-kodiċi ta' kondotta din nistgħu nqabluha mal-kodiċi ta' kondotta ta' trasparenza mal-istat membru li naf l-aktar, jiġifieri l-istat Skandinavu fil-Finlandja hemm fil-fattem 34 eċċessjoni għal trasparenza u dawn jintużaw mod mifrux fil-Kummissjoni u fil-proċeduri tal-Unjoni Ewropea li nisimaw ħafna dwarhom u għalhekk għandna regoli aktar rigorużi ta' trasparenza. Jiena naħdem Rabta sfiqa mal president Barroso u s-Viċe-President Sefkovic li ħankunu naħdmu fl-imkien jekk jiġi konfermat minna ħatakom biex ikonna l-ola livell ta' kwalità ta' trasparenza kif ukoll il-kodiċi ta' kondotta fir rigward dawn il-lobbyists nittama li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jissieħbu magħna għal dan il-kodiċi ta' kondotta fil-ġejjieni. Intom ma tkomx tkunu mħasba fir-rigward il-pożizzjoni tiegħi mal-lobbyist, jien nippreferi nkun id-dar mal-familja tiegħi u mhux noqgħod nitħaddet ma' dawn il-lobbyists. Ma rridx nagħmel l-ebda offiża lil ħadd iżda din hija l-pożizzjoni tiegħi. Segwitu jina ma biex musa najdu li ma naqblux din il-kwistjoni iżda ma affarijiet u koll. Nafu li nisabu f'perjodu ta' kriżi. Il-kanċellier tal-akbar stat membru tal-Unjoni Ewropea ħabret li kwalinkwa attur, kwalinkwa prodott, kwalinkwa raġun ħajkunu soġġetti għal kontrolli fil ta, fil-qasam tal din ta' din il-politika, allura x'nija responsabilità ewlenija tiegħek biex nkunu nistaw tkun tista' taħdem f'kulleġġ ta' kummissarji. Inti lest tagħmel xi ħaġa għal din il-mira fih dan il-Kummissjoni, inti ħatressaq dan il-għan fil-Kummissjoni, allura ħatkun id-determinat ta' bilħaq li twassal l-lobbying act to disclosure tal-Kongress Amerikan tista' tini żewġ tweġibiet osra, tista' tgħid li iva darbtejn. Ħanibda minn l-aħħar domanda fir rigward l-Istati Uniti jiena nibża minnhom iżda ma nikkupjax il-modelli tagħhom. Nippreferi nistudja fid-dettall kif dan il-modell jaħdem. It-tieni net fir rigward tiswieq finanzjari il- supervizjoni mikro makro ekonomiċi huma importanti ħafna il-kollega tiegħi Michel Barnier eh, huwa nominat ħajkun responsabbli għal regolamentazzjoni finanzjarja, aħna naħdmu flimkien IVA u jiena kont parti minn dan il-kolleġġ preżenti fir rigward il-proposti għal pakket kurrenti ta' supervizjoni finanzjarja makro mikroekonomika. Jiena favur il-Bord Ewropew dwar ir-riskju sistematiku jekk dan ikun adottat iżda naħseb li dan għandu ikun adottat. Grazzi, Sur Blum wasal u għalhekk jista' id domanda tiegħu għal-minuta. Skużawni tal-li salt tard. Sena tajba lilek, surven. Waħda mitħassib tiegħi serji li għandi hija li l-politiċi tal-mu ftit wisq mill-fallimenti reċenti li kellna, il-kriżi reċenti li kellna. Jiena naħseb li għanna neħdu nota li din il-krizi bdiet mis-sebajnijiet bil-platt bid-dokument legali li kien eh, dajjef wisq li turassal minn Carter. Dan wasal għas-sospensjoni tal-kriteri tad-diligenza għal sistema bankarja. Din kienet inizjattiva li twaslet u tresqet mill-Banek Ċentrali mill-lilin mill-konfoffa u mill-dinja industrializzata din komplit sejjes sistema li kenna. Madana kollu, il-kellim jiġi interrott mill-President għandek minuta biss għad-domanda tijak. Għaddit l il-minuta tijak, tajt il-President. Għaddek ma ressaqs domanda, jien li ħanitalmu mill-zbalji tal-passat l-talima li supposħadna essa jew ħankomplu nifavorixxu l-politiċi u l-Banek Ċentrali. Jekk il-Kummissarju nominat jixtieq wieġeb, jekk jogħġbu, grazzi, jiena nifhem li qed domanda rigward il-regolamentazzjoni finanzjarja, s-settur bankarju u r-rabta tagħha mal-lezzjonijiet li suppost tal-lemna. L-opinjoni tiegħi pal autorità leġislattiva, l-Kunsill u l-Parlament flimkien malajr kemm jista' jkun rridu jadottaw il-pakket leġislattiv fuq il leġizlazzjoni makro mikro prudenzjali hija xaġa tajba ħafna u fl-opinjoni tiegħi hija pass importanti l qudiem li tiżgura li regolamentazzjoni u supervizjoni finanzjarja tkun tista' tilħaq l-anijiet tagħha fl-Ewropa u anki globalment. Dik hija l isfida u l-enija u fil-fatt jiena kont tirrappreżenta l-Kummissjoni fil-Kunsil ftit ġimatilu fejn qed fiċ-ċar bħala Kummissarju tal-tkabbir, nieħu post il-Sinjura Wallstrom, aħna nilqaw, jiena nilqa setat akbar fil-qasam tal-regolamentazzjoni finanzjarja makro mikro prudenzjali u nittama li naħdmu fl-imkien bħala subija biex nizguraw li l-prodott taħħari ikun tali li jkun jista' jkun wassal għal regolamentazzjoni finanzjarja effettiva. Grazie tista' tagħmel 20 sekonda segwitu jekk kapaċi tagħmel dan tista' tagħmelha. Tajt il-President, grazzi Iva kienet domanda jekk li nifmu minn fejn ġew il-problemi. U f'dan il-każ il-leġiżlazzjoni soċjali fis-sebajnijiet dik hija importanti u dik irridu narfuha. Issa nħares li l-kodba tal-istorja u nħares li l-leġiżlazzjoni soċjali li qed tiġbidu l-attenzjoni għalija Naf li hemm storja twila ta' sfidi fis-soċjetà tagħna, iżda naħseb li l-sfida urġenti bħalissa fil-qasam tal-kriżi finanzjarja u s-settur finanzjarju hija li nedottaw din il-pakket leġislattiv mill-Parlament u l-Kunsil. Grazzi, issa naddu għal l-ewwel grupp ta' mistoqsijiet mill-PPE ħanħodhom wieħed wieħed mhux gruppi u l-ewwel Missur Lengen. Grazzi ħafna, Kummissarju Ren, inti għandek portafol diffiċli ħafna, il-patt ta' stabilta' u ta' tkabbir għadu ma daħalx fis-seħ, iżda jinsab f'periklu. Il-rati tal-imaxa din jizdidu, pajizi li jatin waslu għat jaslu kważi għal-falliment u inti t-prova t-vinta mizuri u strumenti ġodda biex twassal l-konsolidazzjoni. Dik mux bizzejiet, iżda l-istati membri rridu jaraw li jirfaw l-responsabilta tagħhom fuq spallejom u għalek naħseb li ma nistawx noqogħdu nsolvu l-affarijiet billi nħarsu biss li solidarjetà. Inti kif ħatamel, kif eh, x'soluzzjonijiet ħatamel, eh, x'strumenti ħatuża biex twassal għar-riforma u kif ħat iżgura li l-self jitnaqqas, id-dejn jitnaqqas u li ma jkunx hemm perikolar aktar ta' l-euro. Grazzi ħafna domanda tiegħek sur Lanken ta' bilħaq għanna sfida serja ħafna sabiex nkunu nistaw niżguraw li l-futur tal-euro u nkunu nistaw nsaħħu kol l-ekonomija Ewropea. Għalek f'dak il-kuntest il-patt ta' stabilta u tkabbir dinna bil-qafas sabiex nerġaw lura għal finanzi pubbliċi sostenibli. Għalek f'dak il-kuntest strateġiji ta' ħruċ huma tant importanti fis-sens li rridu noħorġu b'soluzzjoni xirqa u tajba ferm. Ma nistawx naddu b'soluzzjoni li tkun tajba għal kollox. Għalhekk irridu jkollna smart sequencing ta' miżuri f'dawn l-istrateġija ta' ħruġ. Palma saħqet il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni taqbel u jiena naqbel ukoll li s-konsolidazzjoni fiskali għandha tibda fl-2011 l-aktar tard. Jekk jista' jkun anke qabel minħabba deficits għolin u għalhekk l-ispazju fiskali baxx. Palmat fl-introduzzjoni tiegħi dan jista' jseħħ biss la darba l-irkupru jibda fuq siq tajba sabiex nkunu nistaw nevitaw l-esperjenzi li kenna bħal per eżempju d-depressjoni tal-1937 u fil-Ġappun fid-disajnijiet. Irridu nsibu soluzzjoni mill-ewwel fil-pront u naġixxu la darba l-ekonomija tqum fuq saqajja biex ikunu determinati biex niksbu din il-mira. Grazzi. Pala segwitu nafu xol tijak bħala komissarju ta' tkabbir, mux dejjem bidna miegħek, inti rekomendajt tkabbir minn kaj li kienem u għatem xie problemi, iżda inti fejn ħad biddel din l-istrateġija, turi l-kuraċ tijak inkella xeklu l-euro. Kif ħat toħroġ minn din il-moderazzjoni u tadotta l-istil ta' Almunja li huwa aktar progressiv? Napprezza il-ħabib u kollega tiegħi Almunja u bħafna modi, f'ħafna modi jiena lest li nistudja l-azzjonijiet tiegħu u nsegwi fuq il-passi tiegħu jekk nkun konfermat minna ħatakom. Fl-istess ħin naħseb li fil-qasam tal-politika ta' ekonomija hija kruċjali li nħarsu l-qoddim, iżda fl-istess ħin il-trattat u l-patt ħajprovdu strumenti legali biex nkun nistgħu niżguraw li l-istati membri ħajsegwu il regoli skont il-regoli li ġew stipulati minna. Intom tistgħu serħu raskom li jiena ħanifaċċa test bikri ħafna jekk kollox imur skont il-pjan u l-ħin stipulat ħanstabu Nafu li hemm sitwazzjoni kritika ħafna mal-Greċja u anki dan xar jew xar id-dieħel ħan nittrattaw din il-problema firigward rigward il-proċedura tad deficit u d rakkomandazzjoni tagħna fuq miżuri konkreti. Grazzi. Nsanaddu għaddu għal domanda oħra mill-PPE Sur Hokmark. And um il-amana l-prioritajiet li tkellem dwarhom finanzjament pubbliku sostenibli u wieħed mill fatturi li semmejt u raġunijiet u Movji. Dan huwa wieħed mill-mekkaniżmu li għandna fidejna, fidejn l-Unjoni. Bdilna il-patti ta' stabilita xi snin ilu u permettenni jkun hemm iktar flessibilità illi intużat ħafna minn ħafna stati membri bir-riżultat meta tħanna fil-kriżi numru ta' stati membri kienu użaw eh, dak li kellu eh, kellhom ftehom bekk ma kellhomx opportunità illi jassistu fil-żmien il-kriżi u rajna deficits li komplew jikbru. Kif Taħseb li nistgħu insaħħu l patta ta' stabilità u forsi jkollna surpluses ukoll illi idea kemm xejn radikali għall uħud madanakollu però tippermetti l-opportunità illi eh, nilqaw għal żminijiet korroħ. Inti lest tipproponi xi ħaġa bħal din? Kif Mark, eh, in my view... Grazie, Sir Hockmark. Il-riforma tal-patta stabilità u tkabbir Eh, wasla riżultati pożittivi fil-kontest tal-kriżi finanzjarja u riċessjoni ekonomika. L-Istati membri tagħna kienu kapaċi jużaw il-flessibilità żejda illi ipprovdiet f'ċirkustanzi eċċezzjonali. U l-opinjoni tiegħi li fis-snin li fejdu saw anke dis-sena fl-2010 għandna sitwazzjoni eċċezzjonali ovvjament minħabba l-kriżi finanzjarja u l-riċessjoni ekonomika. Fil-fatt, Dan huwa marbut mal-mistoqsija tas Sur Langen ukoll għaliex ma kellix ħin nispjega li iva hemm bżonn illi jinsaħħu l-applikazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir. <coughs> U f'dan il-kontest, Emżon illi ikonna il-possibilita illi ikonna sorveljanza aktar wisa li tinkludi u kol, biex namel referenza għal surki goz u kol, nużaw u kol, eh, zbilanċi mikroekonomiċi u f'dan il-kontest u kol, emżon illi nintroduċu kwestjonijiet ta' sorveljanza aktar wisa għabbażi ta' trattat il-ġdid illi fl-artiklu 21 16 136 jiprovdi din it-tip ta' opportunità. Jina għandi l-intenzjoni illi niprezenta komunikazzjoni dwar politika ta' koordinazzjoni aktar b'saħħi u sorveljanza fil-parti bikrija fil-fatt tal-mandat tiegħi kif eh, nidħol fil-pożizzjoni tiegħi jekk inkun ikkonfermat u dan ukoll jipprov l opportunità li niddiskutu kif nistgħu insaħħu eh, l-applikazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Grazzi. Follow-up? Segwitu? Iva, xtaqt nkun iktar speċifiku inti lest tiddiskuti u tipproponi eh, ħtiġijiet b'saħħithom dwar surpluses eh, għaliex jekk stati membri jużaw il-deficits tagħhom meta l-ekonomija tkun b'saħħitha, fir-realtà ma jkunx aktar lok li nżommu ma regoli minn kell flessibilità dina waħda mill-punti li nistgħu nisiltu minn din il-kriżi. I think uh, this issue will Naħseb li din il-kwestjoni għandha tkun fil-qalba ta' diskussjoni dwar it-tisħiħ tal-politika ekonomika u sorveljanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Inti għandek raġun bisħiħ li dawk il-pajjiżi illi ndaħlu fil-kriżi finanzjarja finanzament pubbliku b'saħħtu kellhom biżejjed spazju sabiex jgħamlu stimolu antiċikliku waqt ir-reċessjoni. U għal daqstant Din it-tip ta' riforma għandha l-punti validi tagħha fil-kontest tal-patta tkabbir eh, u jiena għandi l-inklinazzjoni li nimxi din id-direzzjoni però jkun aħjar illi nanalizzaw dan il-punt f'aktar reqqa u permettu li eh, noħroġ bi proposta aktar elaborata ovvjament ġala darba niġi ikkonfermat bħala kummissarju. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tisin. Sur Kommissarju, jekk irridu tassew naslu għal soq reali u dan u għal lan ħari ta' trattat hemm bżonn li jkollna aktar tkabir ekonomiku, eh, tkabir favur l-ambjent u jkollna wkoll aktar postijiet ta' xogħol jiena qed inħares lejn x'qalu oħrajn qabli u x'jaħsbu dwar il-strateġija 2020, però wis nibżaw illi ħajkun hemm ħafna pressjoni esterna fuq l-istati membri u dan ma se jkun biżejjed però illi iwassal l-istati membri sabiex jitlu f'impenn sabiex jipproduċu riżultati pożittivi. Inti qed titkellem dwar mekkaniżmi differenti, dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir u dan jista' jwassal għal strateġija ġdida. Verità din, ma dana kollu hemm bżonn illi konna ukoll e, pressjoni, pressjoni tant hemm bżonn li eh, nipuntaw subajna u najdu minu ħati maħadi, ħadimx, pero mżon li ikonna sanzjonijiet u forsi u kol għandu ikonna eh, approċ differenti mill-li kanna sissa, grazzi. Naqbel miegħek illi rridu nistudjaw l-esperjenza ta' trattat ta' Lisbona tal-istrateġija tal-Lisbona. X'kienu l-punti pożittivi, x'kienu dawk negattivi. Naħsbu li kien hemm punti pożittivi wkoll. Per eżempju għandna issa opinjoni iktar komuni dwar is-suq tax-xogħol bażi tal-fis-sigurtà. Illi hija aġenda li għandi impen sħiħ leha u rajta taħdem eh, fl-Olanda, fl-Svezja, fil-Danimarka. Fl-istess ħin, hemm ukoll djufija fil strategi tal-Lisbona. Emma l menu zewċ punti dajfa. L-ewel ma kellix metodu effettiv ta' sorveljanza u monitoraċ. U t-tini punt dajjef ma kell ma saħa xwiz fuq l-azzjoniet fuq livell Ewropew. Naħseb illi iż-żewġ punti għandhom jiġu ndirizzati fuq l-ewwel kwistjoni Permettu li najt li jina ma naħsibx l istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-Komissjoni jew il-Parlament jistaw b'definizzjoni e, jitlu f'konflitt ma' xorxin. Dawn huma imsieħba u jekk ta' sil strategija 2020 taħdem bżonn l-Istati membri u anka l-għadit tal-ħaddima, l-industrija u partit interessati kollha jkunu involuti sabiex tassew ikun hemm ownership ġenwin f'dan il-proġett u bekk fl mill-aħħar inwaslu għal riżultati konkreti għal tkabbir u eh, xogħol sostenibbli jiena favur partnership ma fl-istess ħin grazzi għal partnership għandna wkoll opportunità leġittima illi nanalizzaw u niżguraw illi l-anijiet komuni ikunu tassew implementati fuq livell nazzjonali. Mistoqsija ta' segwitu? Sur Kommissarju, inti preparat, inti lest illi tfassal riċerka ġdida sabiex tinvestiga l-possibilitajiet illi natu jew ukoll eh, nipremjaw il dawk l-istati membri li tassew daħlu f'impenn serju u minnaħa l-oħra sabiex ukoll namlu sanzjonijiet kontra dawk li mhumiex eh, jobdu l-impenni li daħlu għalihom. I think uh, in the context of naħseb li f'kontest ta' pjanar u teħid ta' deċiżjoni fuq l-istrateġija ġdidu xinu xin għanna inħarsu lejn inċentivi u anka strumenti sabiex naraw kif din l-istrateġija tkun waħda ta' suċċess. Huwa possibbli illi nikkonsidraw, jina les nikkonsidra f'nima tip ta' inċentif nistaw noħolqu għall-istati membri sabiex nirreġistraw suċċess din l-istrateġija fil-rimarki ta' introduzzjoni tiegħi għat li wkoll ħanibda evalwazzjoni tal-istrumenti finanzjari komunitarji sabiex naraw li ma tip ta' proposti nistaw nagħmlu sabiex noħol uktar investiment. Investiment mill-flejs pubbliċi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grupp ta' mistoqsijiet issa mill-grupp ta' Soċjaldemokratiċi nibdew mis-Sinjura Beres. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju. il-portafol tijak ħajkun essenzjali f'din il-Kommissjoni l-ġdida. Mżon il-konna kuraċċu immaġinazzjoni, il-patta stabilita għadda minn momenti diffiċli reċentement. Pero jnexxilna nilħu konverġenza fl-ekonomija qabel il-kriżi fiż-żona euro u għadha mill-problemi li qed nifaċċaw illum illi ħaġa minn kriżi hi illi għandna diverġenza fit tkabbir fl-ekonomiji fl-Unjoni Ewropea. U din hija xi ħaġa illi l-Unjoni Monetarja ma tistax laħaq maħalek se tagħmel inta biex nerġgħu nsibu bilanċ u nsolvu din problema tkellim dwar il-bżonn ta' finanzjament u forsi se wasal il-ħin illi nitolbu managing komuni għal dejn u anka li natu Eurobonds li morru li l-in mill-Bank eh, ta' Investiment Ewropew. ċtaħseb dwar dan inti barra il-programmi multilaterali? Grazzi ħafna tal-mistoqsija tijak. Jek ti permetti li xtaqt namme referenza għal risposti preċedenti tijaj sabiex nifrankaw il-ħin kondazzjoni ta' politika ekonomika u sorveljanza jiena naqbel miegħek illi fil-kontest tal-kriżi finanzjarja Tallimna lezzjoni illi irridu nikkoordina waħjar l-azzjoni tagħna u dan se jkun wieħed mill-punti prinċipali li għadim fuq il komissjoni ġdida fil-mkien mal-Parlament. F'kontest ta' strumenti ġodda ta' finanzjament għamilt referenza inti għal Eurobonds jew nkella eh, proġetti Ewropej ta' Eurobonds. Fl-opinjoni tiegħi għal dak inxaqsam finanzjament ta' per eżempju infrastrutturi ta' networks ta' komunikazzjoni, ta' enerġija, eh, broadband fuq livell Ewropew in-networks Ewropej jiena naħseb illi dan jistħoqlu eh, eh, approach differenti għal dak nġazam finanzjament u koll, għazan nazbu koll dwar il-Bank ta' Investiment Ewropew ġa għanna dan it-tip ta' metodu jaħdem ċertu għasmu li e IB għandu garanzij fuq is-self u prodotti ta' kwita disponibbli għall-infrastruttura investiment fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi din il-kwistjoni jistħoq illa illi kolla proġditu. Jiena ovvjament l- lest nikontempla kull possibilità sabiex kull possibilità tintuża sabiex ikonna tassew ejjun pubbliċi u privati biex niksbu l-anijiet 2020 dwar tkabbir ekonomiku u xogħol sostenibli. Merci beaucoup. Dans... Grazie ħafna. Inti x'taħseb dwar l-inizjattiva illi tippermettilna npoġġu l-kwistjoni ekonomika fuq l-istess livell bħal dibattitu strateġiku fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk nitkellem dwar il-Kunsill informali ta' dax ta' li isse jaħmel President Van Rompuy. U din kwistjoni hija fil-qalba tal-politika ġenda fl-Ewropa llum. Inti taħseb li se jkun possibbli illi immexxu il-politika ekonomika Ewropea u nikkoordinaw l-azzjonijiet hekk kif int eh, bdejt Eh, titkellem dwarha fil-bidu ta' dan ismiħ. Se jkun possibbli dan mingħajr supervizjoni ta' swieq finanzjarji fi dan il-portapol tiegħek. Grazzi ħafna. Jiena ċert illi ħan nikkooperaw mill-qrib b'mod effettiv mal- eh, kollega Bsur Barnier dwar regolamenti finanzjari makro u mikro u ġa diskutajiet miegħu dar kwistjonijiet u ħankomplu namlu dan ovvjament ukoll għabbażi u b'kundizzjoni illi jtnej li aħna nkunu konfermati. Issa dwar il-Kunsill Ewropew fil-fatt jiena ċert li l-Kunsill Ewropew F'dan il-kontest, tal-kontest 2020, il-President Barroso innifsu ħar responsabilta illi jmexxi x xogħol fuq eh, u 2020 u r-rol tiegħi u li napoġġaħ fil-qasam ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika u jien għandi l-intenzjoni illi Namel da kollu nista sabiex nizguraw illi l-Konsil Ewropew u koll jidħol fimpen għal koordinazzjoni ta' politika ekonomika li diskutejna aktar kmini. Ovvjament, mussen kun jien u għal-President Barroso li se jkun hemmhekk però aħna naħsbu bl-istess mod fuq dil-kwistjoni. Grazzi ħafna mistoqsija li jmiss jgħamiss Miss Sur Juan Gog. Surren, momentilu inti tkellimt ċertu eh, laqt ortodossa fuq l-istrateġija 2020 ma' l-2010 naraw anqas kabir eh, anqas eh, mija forsi huwa prematur issa li morru lura għal politika aktar rigoruża sabiex eh, nostakolaw it-kabbir f'termini ta' għajnuna u Ovvjament, Imżon inħarsu lejn deficits eh, nazzjonali sabiex nittrattaw il-kwistjoni ta' dejn. Ovvjament, kien xi politika fiskali li ma kienux tant validi u anka politika ta' diskrezzjoni u dan wassal sabiex ir-reċessjoni tkompli tissaħħa issa dwar l-impatt tal-ispiża. X'inhu l-impatt tal-ispejjeż fil settimembri membri differenti? L-ewwel nett Għandek raġun. L-Europa edha dbati minn eh, output gap potenzjali u kol et naraw illi tkabbir tagħna mhuwiex qed ilħaq il-livelli li nixtiequ. U ħajkunem zon bżonn ħafna aktar ħin sabiex naslu għal livell ta' svilupp ekonomiku li nixtiequ anka mill-perspettiva ta' tkabbir. Sabiex niksbu dan imżon nabbinaw flimkien żewġ affarijiet u dan huwa marbut mal-ewwel parti ta' mistoqsija tiegħek kemm bżonn norbtu investiment pubbliku privat fl-edukazzjoni u innovazzjoni f'teknoloġija dwar l-enerġija, teknoloġija favur l-ambjent, eh, teknoloġija effiċjenti, u fl-istess ħin rridu wkoll niddeċidu dwar l-istrateġija ta' ħruġ sabiex immorru lura għal finanzament pubbliku sostenibli. Għalek, eh, għalek nuxaqsam investiment, għamżon nżidu l-investiment u fuq it-tini pont irridu naraw eh, laqta xejra kemm xej stabli. Issa jekk ma nikkoreġġux it-tendenza tal- finanzi pubbliċi ħanifaċċaw situazzjoni fejn niffinanzjaw biss id-dejn tagħna. nużaw il-finanzi pubbliċi għaddejn biss u bekk ma jkunx hemm riżorsi għall-investiment. Għalhekk hemm bżonn insibu it-triq il-ġusta u hemm bżonn noħol ukoll strumenti finanzjari aktar innovattivi sabiex eh, nabinaw flimkien sorsi pubbliċi u privati ta' finanzjament. Grazzi. Iva tajjeb wis fil-kontest tal-istrateġija ta' ħruġ. Xinajdu dwar is-sistema u kemm nistgħu nafdawha fit fittu u dwar eh, l-skemmi ta' pensjoni obbligatorji. Dawn għandhom ruol antiċikliku f'din il-kriżi kif rajna fil-fatt. Grazzi ħafna naqbel miegħek illi fil-modell soċjali Ewropew servizzi pubbliċi u privati u anka dawk tas-saħħa ovvjament huma pont ċentrali, huma parti mill-pedament tal-welfare state tal-Ewropa fl-istess ħin sabiex ikonna Eh, soċjetà ta' welfare sostenibli mżon ikonna finanzi pubbliċi sostenibli. U Issa huwa fidej l-istati membri, membri jiddeċidu dwar dan, nitkellmu dwar kompetenzi nazzjonali fil-kontest ta' allokazzjonijiet budġetarji. Issa huwa fidej l-istati membri jiddeċidu x'inhuma l-prioritajiet tagħhom għal dak nixasam finanzjament. Fl-opinjoni tiegħi, stati membri fil-budgets tagħhom għandhom itejbu il-kwalità tal-fondi pubbliċi tal-finanzjament fuq pubbliku sabiex jimmiraw għal punti li saħħu it-kabir u joħol u kol ekonomija li tkun eh, aktar eh, utli għall unjoni Ewropea u tkun ukoll aktar favor l-ambjent. Fitzer messa grupp għalde l-Onorevoli Klins. Grazie ħafna. Soren, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għatma jew jajdu kem jaqblu, kem jaħdmu tajjeb fl-imkien u kif se jitrattaw il-krizi fl-imkien u sabiex eh, ma nerġax nirrepetu l-krizi, pero jidir li jien illi realtà fil-fatt hija kemm xejn differenti li fil-fatt Et eh, maħniex eh, nimxu bis switch xorxin dwar dan iktar il-lokazzjon tal-banek, iktar lejn prinċipju ta' kontabilta internazzjonali, iktar lejn il-kwistjoni ta' kif u fejn u meta ħan regolaw l li l-Ewropa llum tinsab il-bot ħafna mill-Istati Uniti, ħafna iktar il-bot minn li kienet l snin ilu pereżempju. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hi se nagħmlu fit-tnax il li ġejjin f'termini prattiċi sabiex niżguraw illi ma noħolqux aktar eh, disparità u li ma nerġawx nibdew naħdmu fuq livell arbitrarju għaliex inkella noħolqu differenzi kbar wis, grazzi. Grazzi ħafna sur Klintz. Parzialment, naqbel miegħek pal parzialment ma naqbilx, jiena naqbel miegħek meta tajt illi hemm bżonn intejbu l-kooperazzjoni tagħna mill-Istati Uniti fl-oqsma ta' politika ekonomika u fl-istess ħin fl-aħħar sena jew sentej, speċjalment fil-kontest ta' G20, flimkien qbilna fuq livell globali li konna pakketti ta' stimoli finanzjari kemm il-perspettiva budgetarja u anke ekonomika tnamel referenza għal deċiżjonijiet fl-aħħar 2008 li kienu instrumentali sabiex reċessjoni prezenti e, eh, ma komplix tiskal iktar fl-opinjoni tiegħi wkoll mal-amministrazzjoni Obama ħdimna fl-imkien sabiex ikonna liġijiet dwar regolamentazzjoni finanzjarja u supervizjoni wkoll. Però iva, hemm lok tal-titjib u qed inħares speċjalment lejn l-izbilanċ makroekonomiku fuq livell globali. Hawnhekk nafu illi ċ-Ċina hija ekonomija surplus u mhix lesta illi id-dajje fil-munita tagħha waqt li l-Istati Uniti huwa hija ekonomika ta' deficit eh, b'deficit ta' current account li ħafna f'dan il-kuntest hemm bżonn illi insegwu diskussjoni serja ma l-imsieħba prinċipali tagħna, speċjalment l-Istati Uniti imman kaċċina, sabiex naraw kif nistgħu immorru lura għal bilanċi globali iktar b'saħħithom fit-termini ta' ekonomija eh, makro, makroekonomija. Dal-kontest iċ-Ċina hija importanti daqs l-Istati Uniti meta nitkellmu dwar bilanċ makroekonomiku, grazzi. Ehm, Herr uh, eh, noch eine Frage zu der Euro. Surren, mistoqsija oħra dwar iż-żona euro u tkabbir ta' żona euro. ekonomisti li qed jgħidu li tagħmel jagħmel sens illi dawk l-istat membri l-ġodda bħal Latvja li għandhom il-monita marbuta mal-euro li jitlu ma kemm jista' jkun sabiex ikollhom iktar stabilita u sabiex neħilsu mis-suspett jew tħassib li jista' jkun hemm devalwazzjoni ta' tiddida fil-munita tagħhom. Inti x'taħseb dwar eh, li ndaħlu dal-pajjiżi mela jkemm jista' jkun fiż-żona euro? Fl-opinjoni tiegħi, irridu nirrispettaw ir-regoli. Il-liġi u regoli. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' liġijiet u regoli li formaw il-ħidma ta' l-Unjoni Ewropea Jina konxu li dibattitu bejn l-ekonomisti u l-avukati dwar l-interpretazzjoni ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fl-opinjoni tiegħi huwa ċar illi l-lan fundamentali huwa finanzjament pubbliku sostenibbli fi żmien twil qed nitkellmu hawnhekk u wkoll stabilità makroekonomika. Il-ħames eh, kriterji ta' ta' konverġenza jurunna u jkejlu jekk pajis jilħaqx il-kriterji ċentrali ta' finanzjament pubbliku u jiena ħankun qed inħares lejn kandidati possibbli fid-dawl ta' dawn ir-regoli u anka e, fid-dawl ta' liġijiet tagħna sabiex niżguraw li liġijiet u regoli tal-Unjoni Monetarja jkunu rispettati. Grazzi ħafna. Ġala darbet nitkellmu dwar regoli mistoqsijiet ta' segwitu mus suppost ikunu fuq suġġetti ġodda, jogħġbok joġbok, eh, is segwux l-eżempju ta' Sur Klins. Issa, mi grupp tal-ħodor is-Sur Lamberts. Grazie ħafna, Signora President. Surren, ili nuża dan it-tamira, żmien twilu l-Finlandja fil-fatt eh, waslitni sabiex eh, nifamiljerza ruħi ma' aktar innovazzjoni milli li għattinna int, le mux għant dwar Nokia. Fuq punt serju issa, qed nirrepetu l-istess affarijiet fis-sens illi jekk lan u li l-GDP jikber eh, b'komponent aħdar ħadrani jekk eh, nixtieq ngħidu hekk. Jekk rridu GDP jikbar, eh, wassalna l-żewġ affarijiet iktar diżugwaljanza u li il-rizorsi mhux mux rinnovabli komplajn komplajna naħluhom u l-klima ja punt wieħed biss minn dal-kontest. Inti x'tibdel fil model ta' svilupp ekonomiku għaliex eh, meta qed nisimak jidher li inti eh, tidher li trid eh, adattament marġinali u mhux tibdil radikali. Però inti x'tibdel eżattament? Grazzi ħafna, qed titkellem ma' xi ħadd illi għandu li tkellem dwar il-perspettiva tal-Unjoni Ewropea għal ġejjieni u li xtaqt najtu li dinja kwistjoni importanti ħafna. U fil-fat jien għandi impenn qawwi għal eh, komplement ħadrani fil-politika tagħna li jkun hemm dimensjoni aktar favur l-ambjent fl-ekonomiji tagħna li nistgħu niksbu permezz ta' użu ta' strumenti ekonomiċi bħal tassazzjoni kif fil-fatt qed nagħmlu fil-kuntest ta' tibdil fil-klima, pakketti dwar l-enerġija, l għanijiet tal-Unjoni Ewropea huma ambizjużi ħafna f'dan il-qasam u jiena gburi ħafna li kont parti mill-kulleġġ illi iddeċida dwar dawn il-miri sabiex innaqsu il-diossidu tal-karbonju b'20% sal-2020 u li l-enerġija eh, rinnovabli eh, inkomplu nisfrutaw iktar għal kħed nitkellmu dwar leġislazzjoni u tassazzjoni fuq naħa u innovazzjoni u teknoloġija fuq naħa l-oħra. Dawn jaħdmu id-fit u il-mira tagħna bħala dawk li fassru politika u li niżguraw illi jkun hemm dinamika pożittiva bejn dan ix-xogħol leġislattiv u x-xogħol teknoloġiku sabiex ikonna model uh, eh, aktar sostenibli għas-soċjetà. Għatanna ħafna uh, x'namlu ovvjament dal-kontest imma kjoġbok titfax dubji fuq l-impen tiegħi fuq dawn il-miri. Iva, grazzi ħafna, forsi jemżon ikun kemm xejn aktar preċiż. Inti tkellim dwar li nistgħu tipwixxu l-GDP pal indikatur u l-inħarsu lejn il-valur għal iżvilupp tal-bnedmin dan kollu kif jidħol f'din id-diskussjoni. Tajjeb wis. Jina fil-fatt naqbel ma' żewġ punti li semmejt għandna bżonn prodott eh, kostituzzjonali biex eh, nkejlu l-attività ekonomika huwa mod ta' kejl li jintuża fuq livell universali fil-fatt jaħdem tajjeb. Ovvjament, għandu jkun żviluppat eh, kif namlu anka fis-sistema ta' statistika ta' ġnus mawda u kif jiġu kol fil-Eurostat. Però s'issa ħadem tajjeb. Mod parallel ukoll hemm bżonn nibnu fuq ix-xogħol li sar fuq il-kontest tal-GNP u li lin minn dan ukoll u kif għadd fil-risposta bil-miktub jiena għandi l-intenzjoni li nagħmel proposta flimkien mal-kollegi dwar afas metodoloġiku illi ikejjel mod eh, perspettiva ta' statistiku u kol indikaturi li għandhom xaqsu mal l eh, ta' bnedmin, mux biz dak eh, ekonomiku jew dawn iż-żewġ aspetti huma importanti ħafna, però rridu wkoll Nkunu konxi li l-ebda wet me dal mizuri fl-ħar mill-aħħar mhux eh, <laughs> se jkejjel kontentizza fost il-ġnus. Issa ngħaddu għas-Sinjura Ford mill-ICR. Grazzi ħafna. Nilqak f'din il-kumitat. Inti qed titkellem fuq id-dejn pubbliku insostenibbli u l-importanza li ninvestu eh, fl-innovazzjoni fit-kabbir. naqbel Eh, Umbat inti tkellimt fuq eh, strumenti għas settur publiku ġdijt bħal investimenti u dan il-bilanċi huwa ifakkarni f-senjura politika britannika illi kienet tajt ma nistawx u l-flus li m'għandniex u ma nafx li forsi edin nerġa u ners u lejn din il pozizjoni Pero meta ġi sur Monti f'dan il-komitatu eh, deskriva l-investimenti għal riċerka u għal l-iktar eh, sors importanti tal-investimenti u riċerka huma etħul. Eh, Jena eh, l-Unjoni Ewropea għandha biss li 50% eh, meta tqabbilha mal-Ġappun li għandha 64 u l-Istati Uniti li għandhom eh, iktar. Irridu namlu mot li nirsistu fuq il-riċerka eh, u investimenti kartell u ridu ners u lejn it-taxxi iktar baxxi fil-żmien twil. L-opinjoni tiegħek x'inhi? Jena eh, inħares l-qoddim lejn rapport ta' Mario Man Monti li għandu joħroġ f'April jina kelli diskussjonijiet miegħu u jina nħares l-qoddim biex naqra il-prodotti għaw aħari. E kif inti t-referi sur Monti, e kemmu kif koll int għandkom raġun illi fis settur privat fil-ekonomiji sviluppati huwa responsabbli għal investiment fi riċerka u l-iżvilupp u inħoss li waħda mill-lezzjonijiet li aħna nistgħu nitalmu minn dan huwa li rridu niżguraw li l-finanzi pubbliċi tagħna ma jiddeterjorawx biex ma jneħħux l-investimenti privati għax bekk sen dajfu il-kapacità tagħna totali biex ninvestu fil-innovazzjoni riċerka. Għal daqstant irrid nerġa' ngħid dak li għad fil-bidu u eh, skużani kien ara jibsa il-finanza pubblika sostenibli fl-investiment fil-tkabbir ekonomiku għandhom jimxu fl-imkien, jitfit, u dan anki fil-kontest li nizguraw l-innovazzjoni, anki l-investimenti fil-innovazzjoni u riċerka. Eja, bħala follow-up, nista tista tajdi xinu ma l-idea tijak fuq il-pozizjoni ta' Sur Monti irridu nkomplu immiraw biex it-taxxi jibqaw kompetitivi. Ir-risposta tiegħi hija iva. Jiena fl-1900 fil-disajnijiet għamilna riforma ta' taxxi fil-pajjiż tiegħi u ħriġna me reċessjoni b'dan il-mod. U inħoss li għandu jkonna sistema kompetittiva ta' taxxi illi tuassa biex ta' poġġa l-iżvilupp sostenibli tal pajizi tagħna. Issa mistoqsija minn għanti sur xuntis. Grazie ħafna. Jina kont preparajt mistoqsija differenti. il-rappresentant ah. e il-rappresentanti e, e għalu illi illi 700 euro għandu jkun suffiċenti. Jider illi hemm xi evażjoni kbira tal-vat u dan għandu jwassal għal naqis fil-pensjonijiet. U dan u koll umbat jwassal għal tul iktar baxi fi servizzi soċjali. Allora, x'beħsibek tagħmel inti fuq il-frodi u l evazjoni ta' taxxa? l evazjoni fiskali hija problema kull fejt eżisti, għal daqstant hemm bżonn nirsolvuha biex dawn il- dawna ma nistawx naċċettaw maħx edin idajfu il-bazi fiskali tal-servizzi tagħna pubbliċi. Però eh, hija ta' kompetenza nazzjonali di u hija fidejn l-Istati membri illi jiġildu kontra l-evażjoni ta' taxxa għal stant f'dan il-kuntest huwa il-gvern grek u l-autoritajiet gregi li għandhom responsabilità biex jiġildu kontra l-evazjoni fiskali u bl-istess ħin jizguraw li kontabilità nazjonali u l-sistema statistika taħdem b'mod effettiv u affidabli fil-futur. Follow-up. Mela, l-follow-up ti għajja kif senajt. Bissaħħa ta' lima mandat jew tiegħek jew ta' sur Almunja hemm rakkomandazzjonijiet fil-pensjonijiet u fis-salari. Settuna iktar informazzjonijiet għaliex m'għandkomx tistennew għal gvernijiet li jippreżentaw il-programmi ta' stabilità tagħhom qabel. U l-ministri? Aħna tistennew il-gvern Grek jippreżentaw il-programm ta' stabilità tal-gvern Grek u paketta eh, politika ekonomika eh, affidabli u miżuri ekonomiċi li waslu għal biex ikunu jistaw jnaqsu id-deficit eċessiv biex jidħlu fil-limiti, biex jidħol fil-limiti tal-patta stabilità u tkabbir Dan huwa sens li naħdmu fl-imkien ma l-autoritajiet gregi u la darba eh, li l-programm ta' stabilità jiġi prezentat fi ġimat li ġejjin se jkun niddiskutu u jew fil-komissjoni attuali jew fil-komissjoni li jmiss. Issa ngħaddu għal EFD is-sur Andreasen. Signor Andreasen. Grazie President. Uh, jider illi il-sħubija fl-Europa ġiet intolerabbli għal ħafna pajjiżi meta daħalna l-euro il-prezzijiet telaw f'ħafna pajjiżi tal-eurozona. E, issa fl-Estonja nafu illi il-75% tal-popolazzjoni qed jibżaw lil ħajja se titla jekk jabbandonaw il-triq tal-euro kif hija programmata sena d Inti taqbel illi eh, meta wieħed jidħol fl-euro il-prezzijiet jolu, x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw u intom tirrakkomanda inti li iktar pajjiżi jidħlu fil-żona euro u tini mistoqsija hija kif settejn dawk il-pajjiżi li għandhom bżonn jagħmlu żvalutazzjoni tal-pajjiżi Eh, tal-munita tagħhom biex jiġildu kontra l-kriżi ekonomiku ma jistgħux jagħmlu dan imħabba fil-fatt li qegħdin fil-żona eh, euro. Jiena sa niprova niddedika ruħi għall-ewwel mistoqsija tiegħek fuq il-prezzijiet eh, li jiżdiedu. Il-sħubija fil-eurozona m'għandix twassal għal zida fil-prezzijiet U naturalment jana jiddependi mill-politika ekonomika ta' pajis stess. U illi jisostnu l-inflazzjoni baxa illi hija waħda mill-kriteri fil-tħul fl-Eurozona. Mem lebda evidenza eh, importanti lejn iż-żida fil-prezzijiet, anki jekk jistgħu jkun hemm forsi xi Eh, zida xi prezzijiet eh, minuri li tilaw eh, imħabba illi jagħmlu arrotondamenti, pero mandux ikun dan ħaġa automatika. Inti saqsejt jekk kienx a favuri jew kontra li nkabru l-Eurozona. Jiena a favur a bażi ta' trattat tal-Unjoni Ewropea meta pajjiż jisodisfa l-kondizjoniet biex jidħol eh, il-kandidat liktar probabli sa huwa l-Estonja għandu jitħol fl-Eurozonja fl-Eurozona. L-Estonja kważi waslet imma rridu niżguraw illi regoli kollha jiġu rispettati, trattati jiġu rispettat u din kwistjoni mbagħad se nerġgħu nitkellmu fuqha fil-rebja li miss meta nitħlu fuq il-rapport ta' konverġenza tal-Estonja. Sur uh, ren. Slovakia ila sena fl-Eurozona u il-prezzijiet telaw ħafna, telaw bil-25% bħala rizultat ta' da. Il-GDP naqas 1% iktar minn dak ta' Repubblika Ċeka. Di kif tispjega u kif tiġustifika u tajt li miex ħaġa marbuta mal-fat li daħlu fl-Eurozona. Hemm ħafna fatturi illi iwaslu għal dawn il-ċifri, pero l-iktar ħaġa importanti hija jien għandi ħafna ħbib fi Slovakkja, imma nistanajt illi il-maġġoranza tagħhom eh, skont l-istħarriġ tiegħi pre personali huma favuri li Slovakkja titħol fil-Eurozona. Eh, L-Europa tat ken eh, fil krizi ekonomika għal Slovakkja kif ukoll ħafna pajjiżi oħrajn jiena niftakar il-reċessjoni e, ekonomika fil-disajnijiet fejn il Finlandia kienet għada ma daħliċ fil-euro u kellna e, spejjeż kbar u għat kbir issa għanna l-euro l-euro u għedha tipproteġġi ħafna stati membri kemm kbar użar specialment f'dan il-żmien ta' e, tempesti ekonomiċi Grazzi. Issa nerġaw niġu għal EPP u naddu għal mistoqsijani mis Missur Karas. Aw, jgħad. Surren. Aħna nistaw nifmu rida tajba tijak, pero eh, naraw li inti impotenti. Eh, impotenti għax mandek setat u għad differenzi ta' setat u esperienzi li kellek f'dawn naħar snin. Fil-qasam tijak kif ukoll kull imkien hemm bżonn li jkun hemm leadership iktar uh, determinata. Inti ma taħsibx li dawn l-anijiet li qed issemmi nistgħu niksbuhom aħjar jekk il-Kommissjoni toħroġ b'katalogu ta' kriteri eh, għal uh, uh, eh, patta stabilità u tkabbir u iktar kriteri fejn l-istati membri kollha ikunu jistaw jizguraw e, na e, e, xiruma l-intenzjonijiet tagħhom anke fil-finanzi pubbliċi għandna bżonn ta' Komitat permanenti biex ġib l-Istati membri kollha fl imkienu l-Kummissjoni tal-ECB biex nimplementaw l-istrateġija ta' ħruġ għax bħalissa l-uniku livell huwa il deficit eċessiv fejn jistgħu kien hemm sanzjonijiet u tistgħu tagħtu anki premi. U x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Grazzi. Fl-opinjoni tijaj, il-politika ekonomika u l-modell ta' kif issir hija bħal orkestra sinfonika u l-partijiet kollha, l-istrumenti kollha għandhom idoqqu tajjeb flimkien biex jilħu l-istess għan. U dan eh, jira najdu għall-ICP li t-rispetta l-indipendenza tagħha u anki l-Kunsill Ewropew, anki l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni irridu naħdmu fl-imkien tajjeb u l-aħjar mod biex niksbu l-anijiet tal-EU 2020 eh, fuq dak li għandu xaqsam ma tkabbir ekonomiku u l-impiegi sostenibli li fl-imkien nifissaw għanijiet li għandhom sens, għanijiet eh, raġonevoli għall-Unjoni Ewropea u naraw kif kull pajis jista mbagħad jiffissa il-miri tiegħu nazzjonali u niverifikaw li s-somma ta' dawn l-anijiet nazzjonali eh, jgħatu r-riżultat tal an Ewropew ġenerali Umbad natu importanza fuq il-sorveljanza biex u koll u anki fuq il-fat il li għanna nsibu anki strumenti eh, ġodda biex nilħu dawn l-anijiet. Dana jina ek naraħ il-mod kif għanna naħdmu fil-futur għandu jkunem kombinazzjoni ta' sħubija u ownership minnaħat tal-istati eh, membri. Eh, biex bekk ikunem su wahdini u anki il-mod ta' kif insibu ejjun ta' finanzjamenti għal biex nilħu dawn l għaniet Bħala mistoqsija follow-up, e, nista' nistaqsi, allora jagħmel sens kiku kellna budget komuni. Aħna ma nafux jekk ċifri u mhix tajbin. Aħna għandna evalwazzjoni differenti. Irrid inkun naf jekk għandix għandux ikolna budget komuni. Dina tkun forsi l-aħħar bazi għal din il-koordinazzjoni ġdida ekonomika. Grazzi, Sur Karas, għal din il-mistoqsija. Eli illa fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea kif inti taf Jina niftakar ħafna diskussjonijiet eh, bħala membru tal-Kumitat tal-Budget eh, tal-Parlament Ewropew fid-disajnijiet. Aħna għanna possibilità illi din id-diskutua kompletament u nistaw namluħ dana fil-midterm budget review u, u dana jista jisir wara l-2014 eh, u dana jista' namluħ bil-perspettivi finanzjari li jmiss U nishtiq ngħidlek li l-għanijiet tal-2020 edukazzjoni, innovazzjoni, servizzi digitali għandhom ikunu kollha misħuqin eh, fil-kontesta dan il-revizjoni tal-budget u fl-opinjoni tiegħi il-budget tal-Unjoni Ewropea man għandu eh, għandu jilqa l tal-investimenti fil-futur eh, għal tkabbir sostenibli. Issa l-mistoqsija li jmiss eh, fisem l-IPP, sur Karins. Grazzi, President. Sur Kommissarju, ilom li għaddew 8 snin mindu daħlet il- euro, il-moneta il moneta tal euro u ħames snin mill Eh, tkabbir reċenti. 11 il-stat membru minn 27 għadhom barra mid-zona ekonomika eh, euro. U fost dawn, 8 eh, huma mill-istati membri ġodda. U l-mistoqsija tiegħi Kif inti taħseb illi għandha tkun il-proċedura għal tkabbir tal-Eurozona u x'tip ta' kalendarju għandek għal dan it-kabbir? Grazzi. Grazzi għal eh, mistoqsija tijak. Jena kol nishtiqni l-opportunità biex nitkellem bil-Finlandis biex ma ninsiex namlu fi diskussjonijiet. Din hija kwistjoni importanti ħafna, mistoqsija importanti ħafna u kif inti għat 11 minn 27 stat membri għadhom mhumiex membri tal-Eurozona. Tal l-Eurozona u rrit is-seta taħħa, is-saħħa taħħa f'dawn l-aħħar għaxar snin. U specialment f'dawn f'din l-aħħar eh, kriżi finanzjarja u reċessjoni l-euro tatna ken mill-tempesta mhux biss fl-istati membri żgħar manki fl-istati membri l-kbar. U għal din ir-raġuni jiena nifhem perfettament illi ħafna minn dawn il-11 stat membru li mumiex fl-Eurozona edin jimmiraw, edin għandhom lan li jitħlu fl-Eurozona u jisiru membri. Il Situazzjoni ċara, a bazi ta' trattat huwa importanti illi ikolna mandat sostenibli biex nittrattaw il-makrofinanzi, l-istabilità, hemm ħames kriteri xieġu rispettati biex dawn nistgħu nevalwawhom u aħna nevalwaw ukoll jekk membru tal-Unjoni Ewropea li mhuwiex fil-Eurozona jekk ikunx jista' jsir membru tal-Eurozona Il-kandidat li jmiss liktar probabli huwa l-Estonja, il-finanzi pubbliċi eh, din sura tajba, eh, hemm eh, 500 ta' den pubbliku forsi hemm iktar ma nixtieq ngħid li fuq dak li għandu xi qasam mal-Estonja aħna nkunu qed nirrispettaw ir-regoli u ma se jkollhom jirrispettaw kriterji kollha biex ikunu jistgħu jidħlu fl-Eurozona. Grazzi. Jena u koll, sen, sen bidder l-lingwi, jena u koll, namel ping-pong lingwistiku, sen namel it-tini mistoqsija bl-Inglis. Il-kriteri ta' Maastricht fil- l-espansjoni tal-Eurozona, enti kif taraħ ir-rwol tiegħu da, speċjalment meta isu illi bosta mill-membri tal-Eurozoni edin imorru kontra uh, Eh, wieħed jew iktar minn wieħed mill-kriteri ta' stabilità. Aħna nafu li dan il fatt li inti referi għalih huwa principalment konsekwenza tal-kriżi finanzjarja u e- recessjoni ekonomika. Huwa essenzjali li l-euro zona l-istati membri tal-Eurozona jerġew lura għal finanzi pubbliċi sostenibli li aħna diġa diskuttejna lejla u dina tkun waħda mill-kompiti principali tiegħi bħala kummissarju fil-politika ekonomika u monetarja. Fl-istess ħin, dawn il-kriteri minn dejjem kienu indikaturi fuq jekk pajis jistax jizgura sostenibilità tal-finanza pubblika tiegħu u koll jekk għandux rida politika u kapacita politika biex jiżgura illi dawn il-finanzi eh, pubbliċi din is-sostenibilità fil-finanzi pubbliċi tista' sastaxi rispettata. Issa għandu għassur għassinjura, essa ha, essa jah. Grazie, President. Eh, Surren nishti nitkellem bil-Finlandis ankin biex inti kollok opportunità oħra terġa' titkellem bil-Finlandis jekk tixtieq. Eh, aħna nafu mod ġenerali li ċerti membri, eh, sta, stati membri Ewropej ma rispettawx l-impenni tagħhom u jistaw ikun hemm reperkussjonijiet gravi fuq dak li għandu xi ma' miżuri li għandhom jittieħdu u miżuri u koll biex u eh, jgħin stati membri li bħalissa dejjin minn moment ħażin. Meta aħna nitkelmu fuq il-reportaċ ekonomiku, x'nistgħu namlu biex l-Unjoni Ewropea tkun tista eh, tirċevi data eh, vera fuq dak li qed jiġri. Inti għandek raġun perfettament l-informazzjoni korretta u affidabli, data statistika hija il bazi għal biex ikun hemm analiżi tal-ekonomija politika u għal biex wieħed jista' jkun jista' jieħu deċiżjonijiet u f'dan il-mument mhijiex biss kwestjoni ta' problema teknika, din hija problema istituzzjonali u hemm reperkussjonijiet importanti ekonomiċi li jiġu minna Eh, aħna ma nafux, eh, per eżempju, eh, il-Greċa Eh, il-deficit pubbliku tal-Greċa eh, kemmu kbir, kemm kiber sissa u għal din raġuni u għadifis li nihdu eh, stampa fi zmini twil, fi zmini qasir u ċar li għanna bżon ta' mizuri konkreti u li kolom impatt biex nizguraw illi nkunu nistaw nħorġu minn dan il-deficit u naslu naslu għal livell sostenibli. Aħna issa nafu li hemm bżonn ta' korrezzjoni f'dan il-każ. L-amministrazzjoni il griga bdiet tiħu miżuri u l-Komissjoni jappoġġaw il-Greċja fil-miżuri li qed diġa bdaw jihdu biex jizguraw illi il-data statistika eh, illi naslu illi taslinna minn dawn il-pajis ikunu korretti anki l-Eurostat etta Fil-prezentazzjoni għal-Komissjoni erba snin ilu huma talbu eh, illi kunem eh, setata ta' auditjar imma l-Kunsil ma taċ dan is-setat fid-deċiżjoni tal-2005 u din hija ħaġa li eh, għandna nerġa'w nirrevedu u għandna nikkonsidraw illi l komissjoni għanda eh, il komissjoni għanda tinata dawn is-setat ta' auditjar biex nizguraw illi id-dejta mill-Istati membri kunu korretti u affidabbli. mistoqsija komplementari. Fl-introduzzjoni inti għat moċċar illi inti ħatati ħatisħaq fuq l-Eurostatus data statistika nazjonali biex tiżgura li jkunu korretti daw. Inti qed tikkonsidra anki sanzjonijiet eh, fuq dawk l-istati membri li sena wara sena eh, jiġu dejjem data statistika zbaljata. Kif tista' titrata din il-kwistjoni? Aħna għanna <clears throat> leġislazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea li permetti illi jibdew proċeduri kriminali fejn ikunem eh, ksur fi żmien twil ripetut, però hemm bżonn li jkun hemm miżuri eh, li jittihdu minnu fih u f'din is-sitwazzjoni aħjar illi naħdmu fi sħubija mal-amministrazzjoni grega u mal-autoritajiet pubbliċi. Aħna nappoġġaw lil Greċja fl-isforzi tagħha biex jiżguraw illi huma mingħajr telf ta' żmien isewwu l-istatistika tagħhom u jagħmluhom skont il-ħtiġijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa nerġgħu ngħaddu għas-Soċjalisti Demokratiċi is-Sur Xikluna. Grazzi. Surren, il-kollegi tiegħi Teġa referew għal eh, patta stabilita u tkabbir, fis sens li ma kienx bizzejed biex nizguraw li l-istati membri kunu kapaċi jisodisfaw l-obligi finanzjari taħħom fi zmin billi tijom eh, lokal manuvra. U inti rispondejt li aħna għedin nħarsu iktar lejn il- politika ekonomika, koordinazzjoni u sorveljanza. Jina nishtiq nerġa lura fuq din il-kwestjoni tal-istatistika. Għax jina nemmen illi eh, il-kredibilità tal-SGP għawnek eh, eh, edha tiġi dubitata meta ma jkunx hemm istituzzjonijiet. Irid ikun hemm governanza statistika tajba. Inti tkellimt fuq governanza statistika affidabli f'pajjiż wieħed ma nżgur li hemm governanzi wkoll mhux affidabli li f'pajjiżi oħrajn. Issa kif aħna nistaw namlu biex inkunu ottimisti, m'għandniex ninkludu ċeħtiġijiet ta' stampa ġenerali, ta' previżjoni eh, fuq ċerti gvernijiet li għamlu previżjonijiet eh, ambizjużi zejiet eh, li mbagħad se jkollhom fuq il-finanzi pubbliċi tagħhom. U l-Istati membri li għandhom jgħatu u koll ehm, kredibilità fil-governanza fiskali fi żmien il-tannofs. Grazzi, jina infatti eh, tlabt li l-kabinet tijaj jistudja l-ist il-kas tal-Greċa u l-tħaddim ta' sistema statistika tagħha u anki fu informazzjoni fu stati membri oħrajn u koll u l-informazzjoni li rċevejt hija illi il-Greċa huwa kas eccezzjonali u l-problemi huma gravi kif eh, jiġu prezentati fil-rapport tal-Komissjoni li se jiġi adottat <laughs> nar il-ġimma. U għaldastant eh, bżon jittiddu mizuri kollettivi biex nizguraw l-indipendenza u l-professjonalizmu u eh, l-accountability fil-sistema statistiku fil-Greċa, affidabilità. Per eżempju fil-kas tal-tħul fil-Eurozona, fil Eh, ta' Slovakkja, enti tista' eh, tiftakar forsi u forsek ma tiftakax nista' ngħidlek illi eh, Slovakkja kella taddi minn provi, verifiki rigorużi ħafna ta' deficit taħħa ta' settur pubbliku minnaħa tal-Eurostat. U l-Eurostat użat il-missjonijiet eh, teknoloġiċi tagħhom biex jevalwaw eh, affarijiet bħal kif ċerti investimenti tal-infrastruttura jew eh, anki spejjeż tal-isptarijiet jiġu jimdaħlin fil-minnaħa tal-Kunsill Nazzjonali ta' Slovakkja. U jiena ġejt inkoraġġat minn dan il- eżempju għaxina minn dan tal-limt minn ejjun differenti illi dan huwa tip ta' eh, rigorozità li għanna nizguraw eh, u nizguraw kol li l-istatistika tagħna tkun ehm, eh, mamula tajjeb fuq livell nazzjonali u illi l-Eurostat tagħmel xogħla eh, mod tajjeb u li taħdeb mod koerenti u effettiv. Jina inkwetat fuq kif inti tista' tipprova toħloq bilanċ bejn ir-rigorozità tal-Kummissjoni fuq dawn is-sinjali u fl-istess ħin ma ridux illi il-Kummissjoni tkun il-Big Brother eh, u titħol flok eh, Eh, flok il-stati membri li eh, jamlu xol taħħom eh, għalix għandhom jorbtu fuq il-GPS meta pajizi tajbini li għandhom regoli taħħom fiskali li dawn se jkollhom dejjem meta huma jamlu regolamentazzjoni tal-qafas fiskali fi żmien il-medju. Dinak hija kwestjoni li fl-opinjoni tagħna aħna nistgħu nitrattawha fil-kontest tal-komunikazzjoni tal-koordinazzjoni ekonomika u sorveljanza. U aħna ah, inizjalment diġà diskutejna eh, il fuq il-possibilità li konna iktar enfasi fil-svilupp tal-żmien medju tal-finanzi pubbliċi fil-Eurozona u anki eh, f'dik li miex eh, eh, fl-Eurozona fil kontest ta' programmi ta' stabilità u konverġenza. Waħda mill-lezzjonijiet tal-kriżi attuali hija propju li rridu inħarsu lejn il-żmien il-medju u nieħdu azzjoni fi żmien il-qasir biex niżguraw li l-finanzi pubbliċi tagħna qegħdin fi triq sostenibbli. Grazzi, sur Padar. Grazie. Meta ntajna ma' Sur Barroso, aħna tħaddidna u Sur Barroso wedna li ħajħu aktar passi fir rigward direttiva AFAS dwar is-servizzi ta' interess ġenerali u l-qafas kwalitattiv dan ir-rigward. Inti għandek viżjoni aktar ċara jew inkella skeda kif ħankomplu b'dan ix-xogħol? Grazzi, din hija inizjattiva importanti ħafna l-Kummissjoni li ġejja. Jiena sodisfatt ħafna li l-President Barroso saħaq ħafna dan il-punt fis seminar preparatorju għasmiħ il-ġimgħa li għaddiet il-ħamis. Jiena impenjat bisħiħ li nippreżenta proposta konvinċenti għal qafas kwalitattiv għas servizzi pubbliċi miex responsabilità diretta tiegħi iżda se tkun deċiżjoni tal-kulleġġ għal xija kwistjoni li ħad titħejja mill-kulleġġ kollu tal-kummissarji. Fil-fema tiegħi jiena naħseb li ħajkonna din il-proposta din is-sena biex nippreżentawha lill-Kunsill u lill-Parlament. il-mistoqsija ta' segwitu bla dubju manniex għażla rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex intejbu n-nefqa pubblika. Barmenek minn hekk irridu nżommu f'ċertu limiti għalhekk jiena sodisfatt li fl-2008 aħna l-ħeqna fl-Estonja rnexxejna nkomplu 2.75 bħala fil-mija bħala deficit u 3.1 fil-mija fil-2009. Ta' belħaq irridu nsaħħu l-kooperazzjoni ma' settur privatu pubbliku u għalhekk xinija l-pożizzjoni tiegħek fir rigward il-kooperazzjoni bejn l-istati membri bħal pereżempju strateġija tal-Baħar Baltiku sabiex ntejbu l-politiki u noħolqu sinerġiji Iva l-istati membri għandhom l-ewwel responsabilità iżda din il-żamma tal-nefqa pubblika għandha tkun mod kif nistgħu nħejju u nsaħħu l-kooperazzjoni bil-istati membri. Naħseb li għall-Estonja il-qafas naturali għall-kooperazzjoni ekonomika ħatkun iż-żona ewra meta l-Estonja tissieħe f'din iż-żona bil-merti tagħha, iżda fl-istess ħin rridu ngħidu li hija importanti ħafna li rridu nsaħħu l-istrateġija tagħna tal-Baħar Baltiku, pereżempju fi kwistjonijiet ambjentali, iżda wkoll fis-sigurtà marittima, il-telekomunikazzjonijiet, il-networks tal-enerġija u eżempju tajjeb ta' dan jaqgħad dawn l-affarijiet kollha flimkien jiġifieri l-investiment min-naħa tal-Unjoni Ewropea fil-budget tiegħu biex ikun hemm interkonnessjonijiet ta' netwerks tal-enerġija fir-Reġun Baltiku. Hemmhekk l-Estonja hija waħda mill-pajjiżi ewlenin u waħda mill-beneficjari ewlenin ta' dan investiment tal-ġejjini. Grazzi, Naddu sa l-alde s-sur Tremosa. Grazzi, signora, signora President, sur Ren, il-kap tal-IMF dan l axar għal li l-IMF lesta tejn il-Greċa jekk dan il-pajis jew l-Unjoni Ewropea titlob għall-assistenza. Inti taħseb li l-Unjoni Ewropea għandha toħloq mekanizmu biex tgħin dawn il-pajjiżi li jsibu f'sitwazzjoni ta' diffikultà? Inti temmen li miżuri ta' korrezzjoni għandhom jiġu applikati lil dawk l-istati membri li ma jirrispettawx l obbligi tagħhom taħt l-istrateġija 2020? Grazzi. Grazzi. Mela, inti titkellem dwar l-ġestjoni tal-krizi fil-kuntest tal-finanzi pubbliċi. Jekk qed titkellem dwar tip ta' IMF ta' assistenza finanzjarja għal stat membru tal-Unjoni Ewropea, allura ħan nispjega l-punt vista tiegħi f'dan ir-rigward. Fl-opinjoni tiegħi il-patt ta' stabilità u tkabbir għandu u ta' bilħaq. Irrit b'definizzjoni tiegħu jiżgura li l-istati membri ta' zona euro għandhom ikollhom finanzi sostenibbli billi jkun hemm rispett għal regoli tal-patt fi spirtu ta' Solidarietà Ewropea. Biex bekk ma jkunx hemm ħtieġa li ikun hemm dan it-tip ta' kriżi permanenti, mekanizmu ta' kriżi permanenti. Għal daqstant, issa rridu nifukaw fuq l-applikazzjoni xirqa tal-patt ta' stabilta' u tkabbir u t-tisħiħ mill-ġdid ta' dan il-patt fir rigward il-koordinazzjoni u sorveljanza. Fil-kuntest tal-Greċa li hija kwistjoni taħraq aħna ħdimna fl-imkien mal-Gvern Grik u salesti biex ikun hemm pakkett komprensiv li jinkludi miżuri tanġibbli u konkreti biex il-Greċja terġa' tinġib lura fil-modija ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. Aħna naqblu fuq set ta' prinċipi komuni iżda mekkanizmu ex ante donnu jisum mekkanizmu permanenti għal każijiet bħal dan jinvolvi riskju akbar ta' periklu morali u għalhekk irridu nħarsu lejn din il-kwistjoni minn din il-punt di vista. Grazzi. Domanda oħra jekk jogħġbok, is-sur Trixe ġi l-Parlament Ewropew xarilu waqal li l-Bank Ċentrali Ewropew ma setax japplika l-ebda politika għal l-ebda stat membru f'periklu fiż-żona euro għal li hemm euro wieħed biss. Inti taħseb li l-eżistenza tal-Eurobonds jistgħu jgħinu lill-istati membri biex jġildu din il krizi naqbel ma' Sur Trixe li hemm euro wieħed biss u għalhekk grazzi għal din il-munita waħdanija rridu napplikaw il-politika monetarja u fl-istess ħin rridu koordinazzjoni monetarja. L-mira u l-anija issa l-ewwel nett li niżguraw li l-patt ta' stabilta' u tkabbir jiġi applikat u applikat mill-ġdid implementat mod li jevita każijiet bħal dawn ta' finanzi pubbliċi mhux sostenibbli. Biex bekk nivitaw li konna nużaw mekanizmi permanenti. Għalhekk nirreferi għal domanda tiegħek li għandha xtaqsam mal l-Eurobonds u fi rigward il-finanzjamenti ta' proġetti jiena qed li għandi rida nħares moħ miftuħ lejn din il-possibilità, iżda f rigward il-mekanizmi ta' kriżi permanenti din hija ta' periklu morali. Grazzi, se fisem il-ħodor sur Kanfin. Surren. Inti tkellimt dwar kemm għandek moħ miftuħ u l-innovazzjoni, iżda issa nixtieq nitkellem dwar il-kooperazzjoni fiskali għax mill-bidu ta' din is-smigħ tkellem dwar ħtieġa li jerġa' jkun hemm finanzi pubbliċi fis-sod. Iżda mhux qed nitkellmu dwar kif dan nistgħu neħquh U għalhekk jew tista' tnaqqas nefqa jew inkella tikkopera b'mod mifrux u tikkopera mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni stess qalet li tax havens waslu għal telfa ta' 200 biljun euro fis-sena u minħabba l-kompetizzjoni tat taxxa waslu għal telf ukoll fir-rigward il kumpanija Ewropea. Allura xinu ma' soluzzjonijiet tiegħek mhux biss bħala kummissarju għal kwistjoni ta' taxxa iżda wkoll għall istabilità makroekonomika ta' żona euro u anki f'terminu ta' nefqa pubblika u finanzi pubbliċi fis-sod. X'inhu ma' proposti tiegħek għal mandat li jmiss? Grazzi. Grazzi. Flimkien mal-kollega nominat is-sur Semeta fuq il-kwistjonijiet ta' taxxa inti referejt mod ġust li għanna riskju għax bħala membri ta' dan il-komitat dawk li ħassu t-taxxa l-istintana bażiku għandu li għandu jkun dak li nevitaw u waqfu l-evażjoni ta' taxxa. Għal daqstant, fl-opinjoni tiegħi rridu nkomplu xogħol tagħna li sa ċertu punt wasal għal progress f'dan l-aħħar sena jew sentej fil-kuntest ta' 20 biex ikonna regoli xirqa internazzjonali kontra il-tax havens. Fl-opinjoni tiegħi dan jista' jinterferixxi mal-reġimi ta' taxxi u da ma jinkludix il-tax havens. Qed naraw xejra dawn l-aħħar 20-25 sena fir rigward it-tassazzjoni li tmur lejn il-kapital u issa lejn il-pis tal-ġirin u għalhekk ma naħsibx li din ix-xejra mhix tajba ma naħsibx li din ix-xejra hija tajba ħafna għal ċittadini Ewropej tagħna. Għalhekk il-Kummissjoni qed taħdem u ser taħdem kontra l-kompetizzjoni ta' taxxa li tkun taħsara għaliex nafu li tassazzjoni hija ta' kompetenza nazzjonali dana kollu rridu ninsistu li jkun hemm tmexxija tajba u li jkun hemm ħarsin tal prinċip internazzjonali f'dan qasam F'dawn l-aħħar sekondi li fadalli nixtieq ngħid li l-Ottubru li għadda l-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex niddiskutu dwar il-kontribut potenzjali ta' dawn l-istrumenti finanzjarji inkluż il-taxxi u il-konsolidazzjoni finanzjarja. Ħana prezentaw din il-komunikazzjoni fir rebbija u din għandha toffri aktar possibilitajiet għal diskussjoni fir rigward il-reġimi ta' taxxi internazzjonali. ħankompli mal l-innovazzjoni fid dolta ta' din il-kriżi, x'inhija l-sensazzjoni tiegħek fir-rigward ċina fil-Summit ta' Londra? Fir-rigward l-IMF, is-Sistema Monetarja Internazzjonali u kif nistgħu nagħmlu eh, donnu eh, ġabrit ta' muniti, ta' munita wahdanija. Fir rigward ċina, edja tħoss li għandha tħaddan maħna fir-rigward il-koordinazzjoni multilaterali ta' rata ta' kambju u l-politiki monetarji. Per eżempju, fil-kuntest tal-krizi fl-2008 meta l-Banek Ċentrali, l-ECB u l-Bank Ċentrali ta' Ċina għamlu deċiżjonijiet Jiena fl-opinjoni tiegħi il-rata ta' kambju tal-euro marbuta ma' dollaru u muniti oħra hija sogru potenzjali għall rkupru Ewropew. Għal daqstant rridu nkomplu niddiskutu flimkien ma' ċiniżi f'din il-kwistjoni kemm fuq il-livell multilaterali kif ukoll fuq il-livell bilaterali. Grazzi, issa fisem li sijar is-Sinjura Ford għal darbora. Grazzi. Dispjaċini li jem xertu kollegi tiegħi li tibatu għadhom il temp ħażin li laqatna fir-rigward il-deficits tal-budget. Għed nitkellmu ħafna dwar il-Greċa, iżda fir-rigward ir-Renju Unit, il-Portugal, Spanja, Latvija, ħafna pajjiżi aħrajn l-Irlanda, per eżempju, u koll għandhom deficits ta' budget olin. Għalek nifem il-punt di vista tijak fir rigward il-deficit ta' Renju Unit u l-fiduċa tijak mbagħad fir rigward il-gvernijiet tar renju Unit biex ikun jistgħu jagħmlu tajjeb għal dan id-deficit. Kif dan qed temmen fir rigward il-gvernijiet, qed tafda f'dawn il-gvernijiet? biex ikun jistgħu jagħmlu tajjeb għal responsabilitajiet ta' deficit tagħhom. Jien nixtieq ngħid li m'għandix l-ebda intenzjoni li nissieħeb fid-dibattitu politiku tar-Renju Unit jien qed nagħmel xogħol tiegħi biss u qed naħdem sabiex ikun hemm stabilità tal-finanzi pubbliċi fl-Ewropa. Hemm proċedura ta' deficit fir rigward ir-Renju Unit u konformi ma' din il-proċedura ta' deficit aħna qed nistennew li r-Renju Unit twassal konformità fir rigward id-deficit tagħha <clears throat> kont il-patt ta' stabilta u tkabbir. Hemm skeda bħal ma taf, skeda ta' ħin, u biex dan niksbuh irrid ikun hemm tnaqqis annwali tad-deficit tas-settur pubbliku. Għalhekk huwa importanti ħafna li l-Gvern tar-Renju Unit jilħaq dan li lan b'ambizzjoni u determinazzjoni. Grazzi, naqbel bisħiħ li t-prova zom bilanċ u mux t-prova t-involvi ruħek fil-dibattiti nazjonali Iżda fir rigward l-off-balance sheet debts u nuqqas ta' trasparenza, aħna domestikament trattajna din il-kwistjoni u naħseb li kollegi oħra madwar l-Europa jistaw jaqblu li l-gvern irid ikun trasparenti fir rigward il-liability, fir rigward li l-banek ikunu trasparenti fir rigward l-off-balance sheet debt. U għalek, dan għandu jkun punta tħassib li rridu nindirizzawh. Aħna nħarsu li din il-kwistjoni ma' kwistjonijiet oħra marbuta mal-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fil-kuntest ta' deficit eċċessiv brabta mal-programmi ta' stabilta' u konverġenza dik hija l-lok fej għanna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, iżda nixtieq ngħid li għadni m'iniex familjarizzat fir-rigward din is-sistema finanzjera tar-Renju Unit u għalhekk ma rridx nieħu pożizzjoni eh, b'saħħitha hawnhekk lejla. Grazzi, issa qed ngħaddu lejn il-raba round aħari fisem il-PPE Senjura Krazza. Grazzi. hemm messaġġi dwar li nappoġġaw l-istati membri li jinsabu f'diffikultà u hemm ċertu messaġġi li qed iħawduna. Tkellimna dwar responsabilità komuni tal-istati membri fiż-żona ewra euro ħmejn smajna li din hija xi ħaġa interna fir-rigward il-Greċja, Sur Zapatero l-ġimgħa li għaddit qal li l-Unjoni Ewropea titturi solidarjetà. U s-Sur Govido qal li kien hemm esklużjoni tal-possibilità li nsalvaw il-Greċja. Iżda taħseb meta nitkellmu dwar is-solidarjetà f'dan il-qasam, din hija kontribut li rridu nresqu lejn l-istati membri jew hija kwistjoni politika jew waħda ekonomika. qed titkellem ma' xi ħadd li jagħmel studji universitarji tiegħu fir-rigward il-politika ekonomika u għalhekk nemmen li l-politika u l-ekonomika l-ekonomija huma għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Hija importanti li narfu li solidarità għandha staqsam ma żewġ affarijiet għandna mekkaniżmi ta' solidarjetà bħal pereżempju l-fond ta' koeżjoni li huwa strument importanti ħafna sabiex isaħħaħ il koezjoni soċjali u l-konverġenza ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess ħin imbagħad għandna regoli marbuta mal-patt ta' stabilità u tkabbir fejn kull stat membru ta' żona euro rrit jirrispetta u għamistenni jirrispetta il-regoli kollha marbuta ma' stabilta' Ewropea. Palma għed, jiena nixtieq naħdem mal-Greċja u l-Gvern Grik u l-Parlament u l-soċjetà ċivili iżda responsabilità ewlenija tibqa' fidejn il-Gvern, parlament Grik biex jiżgura li d-deficit eċċessiv jitnaqqas minnu fieħ u l-problemi sistematiċi fil-uffiċċju statistiku nazzjonali jiġu dawn il-problemi jiġu korretti. Dan qed nistennuh naħa tagħhom u fil-fatt ħatkun sfida ewlenija ekonomika għal gvern parlament Grik u għas-soċjetà kollha bħala sieħ. Għanna segwitu, domanda ta' segwitu, Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju kandidat fir rigward domanda tas sur Langen inti et <coughs> li fiħdan dan il kontest ta' dan zmini diffiċli l-ispeċifitajiet tal-istati membri jistgħu jitqisu. allura xi sforzi rridu tagħmel il greċa u x'konsiderazzjonijiet ħajjena taw lill-Greċja Imbagħad għandna wkoll il-nefqa ta' nefqi nefqita enormi. Ma nishtiqx nidħol fid-dettall fir-rigward finanzi pubbliċi tal-Greċja l-lejla barra minn hekk għadu sur Almunja li huwa responsabbli għal kwistjonijiet monetarju ekonomiċi qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni kurrenti ħafna huwa qal u fil-fatt nixtieq ngħid li hija importanti ħafna li l-Greċja dal-waqt issa ser tippreżenta pakketta politika komprensiv, miżuri tangibli u konkreti. Dan għandu wassal biex deficit eċessif jitnaqqas mod biex jiġib taħt kontroll. Sfortunatament, l-spazju fiskali tal-Greċja huwa limitat u dan ifisser għalhekk li l-konsolidazzjoni fiskali trid tibda minn stadju bikri u mhux fi snin ta' wara. Grazzi. Is-sur Fejo. Grazzi, Kummissarju, nixtieq nibda billi nifraħlek nil hawnhekk fostna huwa raġonevoli li li nitkellmu dwar ix-xenarju li qed iseħħ fil-Greċja. Nafu li hemm nefqa pubblika, l-kontabilità pubblika, każ gravi ta' dejn, taħseb li dan jista' jseħħ ukoll f'stati membri oħrajn id-dejn jista' jerġa' jseħħ eh, f'pajjiżi oħrajn? U iva, għalhekk jiena mħassef dwar din il-kwistjoni ta' dejn u budgeti perikolati, u allura kif nistgħu nitrattaw l-istati membri iżgħar li huma aktar dajfa, partikolarment dawk fil-nofsinhar tal-Ewropa, u x'taħseb dwar il-possibilità li jkun hemm ħtieġa li nilħqu l-iskadenzi biex nevitaw deficits eċċessivi. Grazzi. Tispjaċini li rridu nifokaw tant fuq il-Greċja għax il-Greċja mux l-unika każ ta' stat membru li għandu finanzi pubbliċi mhux eh, regola. Jekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea kollha, nistgħu nirreferu lejn stati membri oħrajn, kbar jew żgħar. <coughs> Id-deficit fil-settur pubbliku imur minn l-2008 sal-2009 finqas minn 3% sa rib 7%. Għalek fl-istess ħin fl-ispazju ta' din il-kriżi ekonomika il-livell żdied b'20% minn 65% sa 85%. Għalhekk qegħdin nitilfu il-konsolidazzjoni finanzjarja, fiskali u l-kriteri li provajna nistipulaw f'dawn l-aħħar snin minħabba din il-kriżi finanzjarja. Dan juri l-iskala ta' l-sfida tagħna u turi kemm hija kruċjali li naffrontaw din il-kwistjoni issa u mhux inħallu għall-għada fejn din tista' twassal l-aktar diffikultajiet. Għaldaqstant li konna applikazzjoni rigoruża tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir hija importanti kif ukoll rridu nsaħħu il-sorveljanza tal-pajjiżi kif ukoll il-koordinazzjoni E, ekonomika, x'dawn huma importanti ħafna jekk irridu tabilħaq niksbu din il-mira tant importanti. Sur komissarju naqbel li l-kas tal-Greċja miex kas izolat u għalek jina staqsejtek jekk tħoss li hemm każijiet speċifiċi oħrajn pal per eżempju jekk ħasbuk xi situazzjoni finanzjari ta' pajjiżi oħrajn, u għalhekk x'parir tagħti lill-istati membri x'parir tiegħhom biex ikun biex is-sitwazzjoni tal-Greċja ma tirrepetix ruha f'stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Iva jiena mħasseb dwar ix-xejra tal-finanzi pubbliċi f'ħafna stati membri oħrajn, mhux il-Greċja biss Ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea bħalissa għandna eh, xejra insostenibbli ta' deficit pubbliku. Għalhekk irridu naġixxu issa u l-aqwa mod kif nistgħu naġixxu hija li l-istati membri tal-żona euro u l-istati membri kollha jridu jadottaw rispett tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir li rridu kol jihdu deċizjonijiet bikrin fir rigward il-konsolidazzjoni fiskali la darba l-ekonomija terġa' u fuq saqajha. U breqqa rridu naraw li kunem hemm evalwazzjoni tal-linji budgetari biex bekk ikun hemm aktar flejjes rigward l-investimenti tal-ġejjini għal kabbir u għal stabilta. Grazzi, Sur Michel. Chairman, um... Grazie ħafna, Signor President. President Van Rompuy fil-Germania reċentement qal li hemm bżonn nerġa' nisu l-ekonomija Ewropea u li hemm bżonn tkabir ta' fil-mija sabiex naħorġu mid-diffikultajiet li sabu fihom. Inti taqbel li wasal iż-żmien li nibdew nitkellmu dwar il-kupru u kalibrazzjoni mill-ġdid u forsi anka nimxu l qoddim u forsi niżgurjaw ukoll li diffikultajiet li ħarġu ma jerġgħux joħorġu fil-beraħ fej tara l-affarijiet 50 snin u eh, xbisibek tagħmel int eh, eh, għal dan? Xit xit fisser in pre-calibration qed nistaqsik xrid jgħid isur Van Rompuy għad li xuża din il-kelma. Xrid jgħid biha l-Kommissjoni se tagħmel sabiex tappoġġa suġġeriment illi qed jgħamilu? li qed jgħajtu illi nkabru tkabira l 2% inkella il-futur tal-Unjoni Ewropea, il-futur eh, fuq żmien twil huwa wieħed imċajpar ħafna. Lekin tista' tagħmel biex tiżgura l-Kommissjoni, Kunsill u Parlament jaħdmu eh, f'sinerġija. Mm, Sorpris jien eh, inti ma smajtx din it-terminu intużat Misur Van Rompuy l-interpretazzjoni fil-lingwa tiegħi ħarġet mod ieħor u importanti li nieħdu eh, nanalizzaw il-ġejjini fit-tul tal-ekonomija Ewropea u jekk qed nitkellmu fuq eh, recalibration kif għali Survan Rompuy jew eh, ħajja mill-ġdid l-tkabir ekonomiku huwa essenzjali ovvjament dawn il-punt. Isun Van Rompuy jitkellem fuq lat personali u għall kunsil bħala President tal-Kunsil u jiena nitkellem fis-sem il-Kommissjoni Ewropea fuq kwistjonijiet ekonomiċi monetarji jekk ovvjament ikkonfermaw il-Komissjoni l-ġdida. Din hija kwestjoni eh, li hija l-aktar importanti l-Unjoni Ewropea fil-fatt diskussjoni tal-lejla fukat fuq tkabbir u x-xogħol. U fil-fatt hemm bżonn illi intellaw nżidu l-kapaċitet tagħna li niksbu potenzjal permezz ta' finanzjament pubbliku sostenibli grazzi għal strategi 2020 li tinvesti f'ekonomija aktar b'saħħita u li hija aktar favur l-ambjent u anka innovazzjoni, edukazzjoni kif ukoll punti oħra illi jmexxu tkabbir ekonomiku illi ħajkun essenzjali għal ġejjini tal-ekonomija Ewropea. Segwitu? Grazzi ħafna. Nirgrazzja l-Kommissarju. Eh, nistaqsih jekk u jaqbel il l-wasla ta' parlament il-ġdijt, il ġdijt, kon missjoni ġdida, din hija opportunità illi nibdew nimxu l-qoddim għal dak xaqsam l kopru li nerġaw niksbu l-fiduċa. Eh, ħarisna wis li l-passat ma wasalx iż-żmien li nimxu l-qoddim Mux kullħat martant lura minħabba il-krizi finanzjarja u persuni b'rizorsi u tfaddil ma wasalx izmin li nkoraġġixxu lil eh, kulħadd sabiex eh, juża rizorsi. Iva, grazzi ħafna bżon bżonn ninkoraġġixxu l-fiduċa fl-kupru għaliex għaliex dan ikollu impatt pożittiv fuq dinamizmu ekonomiku fl-Ewropa. U fl-opinjoni tiegħi? Għanna zewċ eh, punti prinċipali x-nindirizzaw. Sfida ta' tkabbir, ta' tassew ninvestu fit tkabbir ekonomiku u hemm bżonn ukoll inħeġġu s-settur bankarju sabiex niżguraw illi il-kreditu jkun miftuħ għall intraprizi għall familji u ċittadini individwali. L-istess ħin fis-settur pubbliku irdu naħdmu sabiex niksbu finanzjament pubbliku sostenibbli din l-sfida doppja Ija realtà u se jkun hemm bżonn azzjoni determinata fi żewġ dimensjonijiet sabiex nimxu l qoddim fil-qasam ta' tkabir ekonomiku sabiex niżguraw li jkollna finanzjament pubbliku sostenibbli. Grazzi a grupp ta' social Demokratiċi l-Onorevoli Taler. Grazzi ħafna. Signora President. Surren. Il-vakanzi ta' una pawza. Ma diskutejniex wis il-reċessjoni dinjija. Iffokajna fuq il kondizjoniet tal-borra mal-fatti baw l-istess. Eluf ta' kompanija, kompaniji Eh, ħarġu b'telf, kien hemm ħafna ta' postijiet ta' xogħol intilfu ħafna ħolms sfaxxa fix-xejn. L-intrapriżi żaru medji fuq dawn ħan ifoka fl-interventi għaj mill-perspettiva soċjali u ekonomika l-intrapriżi żaru medji huma kruċjali jammontaw l-20 miljon fl-Europa 99% tal-kumpaniji kollha fil-fatt huma SMEs dawn immexxu t-kabbir ekonomiku u hija responsabilità tagħna illi il-mutur nibdew inħadmuh l-SMEs huma affaċċati minn burokrazija u aċċess ehm, nuqqas aċċess għal finanzi dawn huma ħut mill-affarijiet li rdu ntejbu. Int kif se tiffaċilita il-ħidma tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea? Grazie ħafna, Sur Taler, għal mistoqsija tiegħek illi mistassija qalbi ħafna wkoll. Misiri kien eh, persuna fin-negozju u jiena iben negozjant kien persuna illi meċa l-qoddim bis-saħħa tiegħu u ħola ukoll eh, negozju fil-karozzi l-spare parts fejn għattajt ħafna mill-ħinijiet ta' tfuliti. Musaqt nitkellem iktar għaliex eh, forsi dakku zaħf li kisser il-konvenzjoni tal-ajello fuq il-xogħol eh, fost it-tfal, però għal dak li xaqsam il-miri li xejna, għal dak li xaqsam kabir ekonomiku. Hemm bżonn li nħarsu lejn il-kwistjonijiet kollha li jħallu impatt fuq l-iżvilupp tal ġejjini tal-SMEs fl-Ewropa, per eżempju, hemm bżonn li nħarsu lejn aċċess għal finanzjament li f'dan iż-żmien hekk kritiku f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea sfortunatament eh, mhuwiex disponibbli għal daqstant ħafna qegħdin iħarsu lejn is-settur bankarju sabiex eh, għalhekk issa ma sarx żmien għal bonuses kbar imma huwa essenzjali li nerġgħu eh, impaċu l-kontijiet fil-banek u f'dan il-kontest għanna nizguraw li kunem Eh, kreditu bizzet għall-intraprizi, anka dawk zaru medji, il-mikrointraprizi, il-negozji meċjem il-familji sabiex dan il-pedament fundamentali tal-ekonomija Ewropea jibda jaħdem kif suppost u kol jilqa l-aspettativi li għanna f'termini ta' impjiegi u ħolqin ta' postijiet ta' xogħol. Eh, ovvjament dejjem f'kuntest tal-intrapriżi żaru medji. Mistoqsija oħra? Pezze ħafna għal del parti ta' risposta tija jena naqbel mija illi s-soq finanzjarju kien mfarrak mill-kriżi u l-akbar vitmi tagħna kollha kienu l-intrapriżi żaru medji. U l-problema prinċipali hija l-aċċess għal finanzi U aħna ħallasna mit-taxxi tagħna sabiex insalfaw eh, il-banek u issa waqqa fil-finanzament l-SMEs il-problema bil-noqas ta' flus kontanti fit ċirkolazzjoni tagħhom wassal għal anqas postijiet ta' xogħol, anqas investiment u anqas fiduċa. Inti għandek xi azzjoni konkreta f'moħħok sabiex tassew nerġaw natu nizdit l-SMEs permezz ta' kreditu. <coughs> <coughs> Fodi kwestjoniet qed naħdmu flimkien mal-Viċi President is-Sur Tajjani li huwa responsabbli għall-industrija u intrapriżi żaru medji. Huwa se jfokal aktar fuq eh, aċċess għal finanzjament. Fl-istess ħin qed nanalizzaw ukoll strumenti tal-Unjoni Ewropea għadek nuxasam aċċess għal kreditu għata tal-intrapriżi zaru medji. Irritu u kol nżommu f'moħna il-parti kbira mill-finanzjament ġej mis-settur privat. Ġiri settur bankarju u istituzzjoniet finanzjari oħra. U għal daqstant irridu niżguraw illi dan il-flow tal-kreditu jilħaq Eh, fej irrit jasal ġifiri eh, fil-djar u fil-intraprizi u dan għanna naraw ukoll f'kuntesta kif nevalwaw il-strumenti ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea kif nistgħu nappoġġaw il-venture capital li wieħed mill-problemi prinċipali li iktar u problemi fil-fatt tal-intraprizi żaru medji. Grazzi ħafna. L-Honorable Goebbels. <coughs> Sorren. L-istampa fil-Renju Unit, per eżempju, anka ċertu membri u mamħazba fuq l-istabilita tal-Ewra li x'pajjiżi bħal Greċja għandhom deficit pubbliku għali ħafna. Inti eh, għandek l-istess tħassib u jekk iva inti qed titkellem favur multi illi għom fil-patt ta' stabilità u tkabbirja u inti tixti illi l-istabilità tal ewra tkun riżultat eh, tal-ħidma fil-żona euro kollha kemmi. Int ma taħsibx li kulħadd qiegħed forsi jagħti importanza kbira lill-kwistjoni tal-Greċja f'xi snin ilu, xi 30 sen ilu, il-Belt ta' New York eh, kienet tinsab falliment u dan ma fetwax id-dollaru dak iż-żmien. Għalkemm Il-GDP ta' New York, tal-Belt ta' New York, kienet dejjem ola minn dik tal-Greċja. Thank you. Yes, uh... Grazzi. Għana mal-laħjar li nista sabiex l-istati membri kollha jirrispettaw il-patt ta' stabilità u tkabbir u anka jirrispettaw regoli fuq deficit sal huwa importanti ħafna illi il-pajjiżi konċernati f'termini sistematiċi u anka dak li għandu xasam il-ċittadini jgħadu xo kif suppost, u lekk nitkellmu fuq solidarja pa' f'dal kontest għaliex dan jimplika illi kull stat membru ta' zona euro għandu jizgura l-istabilità makroekonomika tagħhom u anke l-finanzjament pubbliku tagħhom ikkom saħtu. U hemm se fuq eh, pedamenti eh, sodi dan ovvjament għal eh, ġej taż-żona ewra kollha mi. Għal daqstant hemm bżonn niffukaw fuq bosta pajjiżi u għat irridu naraw jekk id-deċiżjonijiet li ġejjin f'kontest ta' proċeduri ta' deficit eċċessiv u se jittieħdu mill-Kummissjoni f'Jannar jew frar fi klim ieħor jekk il-Kummissarju illi seħu deċizjoni u se jkun ħakin ammonja jew jien f'każ li niġu konfermati fih dan il-Komissjoni u li nibdew fl-ewwel ta' frar. Monsieur le Commissaire, vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Skużan, inti ma rispondejċ, zaċ mistoqsijiet tiegħi inti għandek biża li l-Greċja tipperikola l-eżistenza tal-euro u inti favur multi jekk kif insibu fil-patt ta' stabilità u tkobbir jew inti tħoss bħala bħal mamel il-Komissarju Lami illi dan huwa punt medjevali biex najdolu hekk fil-patta stabilta u tkapir u li qed eh, jieħu id-dem minn xi ħadd li b'dem għandux bizzejiet, grazzi. Grazzi ħafna. Il-problema fil-Greċja dwar deficit eċċessiv u żieda fid-dejn pubbliku hija problema serja ħafna, speċjalment għal Greċja. Anka ċittadini Grigi għamminna ħala 16 f'dal pajis u u kol tista u kol twassal għal effetti negattivi li komplu jinfirxu madwar iż-żona euro. Il-problema ta' mux serja li tipperikola l-eżistenza ta' zona euro għalhekk huwa essenzjali li l-Gvern Grek u l-Parlament Grek jiedu azzjoni lajka jista' jkun sabiex joħorġu pakket serju miżuri tangibli għal dak li għandu x'jaqsam il-patt ta' stabilità u tkabbir u l-istrumenti li nsibu fih. Jiena bħala kommissarju jekk niġi konfermat ma neskludix l-ebda strument d-dispozizjoni tagħna, però u essenzjali f'dan il-punt l individuazzjoni azzjoni kemm jista' jkun sabiex nevitaw li situazzjoni tkompli sejra l-lar. U naħseb illi għanna nħarsu lejn zvilup li wassal għal finanzjament pubbliku sostenibli fi Greċja. Thank you uh, and, and... Grazie ħafna. L-aħar kellim is-sur Schmidt tal-grupp tal-Alde. Grazie ħafna, Signora President. Issa s-Sorren jista' jitkellem bil-ħames lingwa tiegħu. Meta l-Iżvezja inaqdet fl-Unjoni Ewropea fl-1995 ma negozjajniex għall-ebda eccezzjoni fuq kif aħna se nitlu fl-Unjoni Ewropea kif taf tajjeb surren. ukoll l Renju Unitu Danimark għandhom eccezzjonijiet għaliex dawn innegozjawhom. Il-mistoqsija tiegħi lejn il-Kummissarju nisperaw li jerġa' jiġi konfermat kwistjoni delikat ħafna lina l-Iżvezja. Tista' l-Iżvezja fil-ġejjieni tkompli eh, tibqa' barra żona euro mingħajr ma tirriskja illi ma tilaċa l-impenni tal-Unjoni Ewropea banka trattati u ma tkomplix tobdi l-ispirtu ta' trattati. Surren, inti dal-punt ħa t ma l-gvern Svedis sabiex naraw eh, kif se nibqaw fuq is-sobija tagħna fiż-żona euro. Grazzi ħafna. Tidik il-mistoqsija. Hija mistoqsija importanti ħafna, importanti għall-Iżvezja manka l-Unjoni Ewropea Int għandek raġun. Kellek raġun meta għadt illi l-Iżvezja ma negozjatx eċċezzjonijiet għal dak li għandu xjansam sobija fi zona euro. U kemm jien kif ukoll int niftakru li meta l-Svezja kella il-referendum fl-2003 dwar eh, sħobija fi zona euro, il koll nafu xkien il-rizultat ta' dan il-referendum. Għaldaqstant għanna situazzjoni politika unek <coughs> illi hija realtà u l-fattu illi di l-kwistjoni hija kwistjoni li għandhom eh, jirrispondu għalija eh, għandhom jirrispondi għalija l-poplu Zvediż. Jiena Ewropew attiv minn stat membru nordiku u jiena nixtieq li li nara li Svezja tingħaqad fiż-żona euro. Madonna kollu din id-deċiżjoni fidejn iċ-ċittadini Zvediżi nifisom. Reċentement eh, smajt intervista mal-Ministru għal finanzi fi Svezja, intervista publikata f'Gazzetta Svediża, Anders Boll, il-Ministru f'din l-intervista, tkellem dwar l-importanza tal- poteri ta' teħita deċiżjonijiet tal-Iżvezja fl-Unjoni Ewropea grazzi għal subija fi żona euro. U naħseb dan kien jirrappreżenta Eh, ftuħ importanti għal dak nixtaqsam subija fil-zon euro jiena nixtieq nipparteċipa f'diskussjonijiet fuq dik kwistjoni, ma ovvjament jiena nirrispetta dal-deċiżjonijiet jieħdu jieħdu mill-poplu Svediż. Grazzi ħafna dik ir-risposta, Surren. fis-sħarix l-opinjoni pubblika reċenti fl-Iżvezja nistgħu naraw li hemm maġġoranza favur sħobija fiż-żona euro u emot li jaħsbu illi id u anka il-tibdil ta' sekwiet fl-iskambju rajni anka fil-munita ċiniża iwaslu għal ċertu tħassib u ċertu individwi għalu illi meta jkonna waqa ta' 25% fil-kroner svediż tit-snin ilu wassal għal problemi kbar viżavi l-euro. Inti taħseb illi Inti surren tista tħares lejn dan minn perspettiva ta' solidarjetà inti mill-Finlandja wara kollox. Taħseb li nistgħu naħarsu lejn din il-subija fi zona euro la tip ta' solidarieta? Nipruvaw nsibu ovvjament aħna bilanċ fil-politika ta' ekonomija tagħna fil-żona euro fl-Unjoni Ewropea. Però preferenza risposta preċedenti tiegħi jiena naftajeb ħafna x'inhi natura tal- dibattitu nazzjonali fl-Svezja ma nemminx illi ma jgħinx xek nuqat nieħu pożizzjonijiet b'saħħithom minna ta' Brussel nuqat nibgħat messaġġi lill svezja Jiena nixtieq illi l-Iżvezja u l-Iżvediżi ikollom dibattitu dettaljat fuq il-kwistjoni. Naħseb il-dibattitu eh, nirpu fl-ħar mill-ħar ikonna moment fejn nerġaw nieħdu deċiżjoni oħra. Pala ċittadin nordiku nixtieq nara l svezja tissieħeb fiż-żona euro għaliex dan ippoġġi darba l-dejjem il-komunità nordika fedda l-Unjoni Ewropea b'dak kollu li involvi. Tajjeb, grazzi ħafna, kważi spiċċajna mal-ħin. Spiċċajna 32 mistoqsija u wassanna sabiex naslu għal l-istqarrija tal-luq mis-surren, pero qabel ma jagħmel dan xtaqt kom dwar tliet punti li saqt fil-bidu illi kol tajtkom fuq dokument ximkien dwar il-kooperazzjoni mal-komitat u mal-dokumenti u informazzjoni, loti ta' dokumenti informazzjoni, inkluż fej possibli fil-zona ta' interportfolio fej tlet kommissarji kunet jannu fl-imkien u anki sabiex kunu tafu illi għanna l-impatt makroekonomiku fuq regolament finanzjarju u dimna għanna sommarju zaħira unek ta' xed forsi tista' tajt iva tlet darbit ma nafx. Naddi l-kelma li l-ek Grazzi ħafna, Sinjura President. Kifet, jiena għandem pen għawi sabiex naħdem ma dan il-komitat. U ħanżomkom informati fuq eh, il-mistoqsijiet, forsi naddi għall-unknowns unknowns biex najdu għek, għalix ma nafx xet jieġi fuq ċertu kwestjonijiet. Din sfida importanti ħafna ma jiena ħelqan sabiex naħdem imkien dal-komitat eh, u eh, nitrattaw dawn l-sfidi. ħan konkludi billi najċ nista nislet minn din id-diskussjoni eh, ek pozittiva. Kelkom mistoqsijiet ibsin ħafna, mistoqsijiet pertinenti blebda dubju, kif għandu jkun ovvjament. Fl-opinjoni tiegħi dan ismiħ wera il-validità tal-lan komuni tagħna, iġifieri ekonomija Ewropea tkun inklusiva, sostenibbli u viabli u dan dibattitu u wkoll juri l-importanza li jkollna hidma mill-qrib parlament u l-Kommissjoni sabiex niksbu dawn il-miri. Kina nemmen ukoll l-iskambju ta' opinjonijiet tagħna jisħaq l-importanza ta' tliet miri illi tant ħarġu ċari minn din id-diskussjoni. Fi kliem ieħor il-bżonn li naħdmu għal tkabbir, stabilità kif ukoll governanza globali. L-ewwel nett għandna bżonn nibnu mill-ġdid l-ekonomija Ewropea billi nibbolizzaw daw kollha involuti u kol sabiex ikonna tkabir ekonomiku li iktar ikun uh, favur l-ambjent u bekk ridun nsaħħu kol il-koordinazzjoni ta' politika ekonomika u kol ninvolvu l-partit interessati kollha fuq uh, livell Ewropew nazzjonali kif ukoll reġjonali. L-20 eh, għandha tkun storja ta' suċċess u jina nemmen illi nistaw ndawru dan il-proġett suċċess. Irridu kol insaħħu il-pedamenti tal-ekonomija tagħna billi nsaħħu il-finanzi pubbliċi tagħna grazzi għal eh, pedamenti fiskali b'saħħithom li jgħinuna nelbu il-qatu ninvestu fil-ġejjieni. Tilet punt hemm bżonn illi nipromovu l-interessi komunitana u kol nerfaw responsabilit tana fuq eh, il-level globali għal daqstant għanna nużaw il-possibilitajiet li jiprovdinna trattazza biex insaxħu rappresentazzjoni esterna tal-euro u kol sabiex ikonna rappresentazzjoni maquda u nħallu aktar impatt u kol inkunu fuq qoddimnet fil-governanza ekonomika globali. Sinjuri, Il-kriżi ekonomika għamlet eh, dannu kbir fil-kontest fil ekonomiku fl-Europa u wassal ukoll għal eh, zida fil-qat u għalhekk hemm bżonn nazzjoni determinata issa għaliex inkella nirriskjaw li id-dannu ikompli eh, jigrava u jisir permanenti wkoll. kol. ċittadini Ewropej jistennew illi l-Ewropa twassal riżultati U aħna rridu nilqaw l-isfida u nilqaw l-aspettativi ta' ċittadini jiena nittama li jkonna kooperazzjoni mill-qrib jiena u dan il-komitat u jiena ħirqan sabiex nidħol f'din l isfida sabiex il-Franzi pubbliċi jerġaw jidu nifs mill-ġdid u sabiex l-Ewropa terġa' taqba titriq ta' tkabbir u impjegi sostenibli flimkien ma'kom u l-komitat ta'kom. Grazzi ħafna, kif għattilkom jena ħerqan nara rapport ta'kom l-ewel, un-bat forsi u kol kooperazzjoni ma'kom, grazzi. Um, thank you very much. I wish to thank the uh, Commissioner Designate. Grazie ħafna l-surren, grazie koll il-membri tal-li rispettaw il-ħin lokat il-laqa ta' valwazzjoni s-seħbej 8-9 il-lejla fil-kamra ESP eh, wieħed petlieta dan eh, format ta' laqa ta' koordinaturi miftuħa u għalek membri jistaw jenaqdu l-anka dawk li għannu ma' gruppi politiċi staff mis segretarjat l-assistenti le u memx laqas stampa jew publiku. Nfakkarkom li fid-dissa f'ASP 1G3. Grazie ħafna. Sorry, sorry, 8 o'clock. Yeah. Kużaruħi tajt il-President fit-8, mux fit-9.